importanti u komplikata. Urġenti u koll, pero nishti u illi eh, eh, niposponu din il-kwestjoni. Grazzi. <coughs> Hemm xaħat li jixtieq jitkellem a favur eh, ta' din il-mozzjoni iva a favur. Ħadd ma jixtieq jitkellem a favur, hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra. Ħadd lebda oġezzjonijiet. Mela, nadu għal-vot dawk li huma favur tal-mozzjoni tal-IPP. Dawk kontra, grazzi. Mela l-mozzjoni hija approvata. U l-vot fuq il-abbozz ta' mozzjoni e riżoluzzjoni sen eh, ipposponuha għal plenarja ta' wara. L-agenda għal dastanti adottata u issa għandi xie komunikazzjonijiet nagħmel. Nixtieq nilqa' delegazzjoni mill-Parlament Panafrikan taħt il-presidenza tal-Onorevoli Mary Mugeni, delegazzjoni edamana l-lum fil-gallerija. hija t-tieni viċi president tal-Parlament Panafrikan u l-president tad-delegazzjoni ta' relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew. Il-ġewġ parlament jaħdmu flimkien mill qripu eh, unuru pjaċir kbir li inti magħna fostna llum. Nixtieq ringrazzjak tal-li eh, stidintni biex eh, nitkellem qudiem il-Parlament Panafrikan fis-sezzjoni tagħkom Eh, tleġi ma toħra. Eh, pero sfortunatament jina man kux nista niġi, pero bil-qalb kollha nibatilkom messaġġ u nittama li konna opportunitajiet oħrajn biex nintaqaw. Drabi oħra. Issa eh, għanna stqarrijiet tal-Kummissjoni u Kawsil fuq il-laqa tal-Kunsil Ewropew. Nixtieq nilqa il-President tal-Kummissjoni Ewropea il-Sur José Manuel Barroso u l-Ministru Diego Logez Lopez Garrido fiexem il-Kunsel. Nishti nati il-mikrofonu l-Ministru Lepos eh, Diego Lopez Garrido biex nibdew il dibattitu Ministru, il mikrofonu fidek. Gracias, señor presidente. Grazzi, President. F'dawn l-aħħar xhur mill-bidu tal-2010 aħna kellna dinamika qawwija fl-Unjoni Ewropea fil- l-ikbar krizi ekonomika li għatkelna f'dawn l-ħart minn sena. Pero fl-istess ħin, bit-trattat ta' Lisbona illi daħal fis-seħ, edin eh, nibnu istituzzjoni ġodda. Fl-istess ħin aħna ristrutturajna ir-regolamentazzjoni tal-sistemi. istituzzjoni tagħna fuq skala wiesa. Dan kollu kien għaddej forsi xi kultant b'mod kaotiku, aħna konna għedin nirrespondu għal-sfidi kbar fuq il-moment. Per eżempju, bħalissa qed taraw il-kwistjoni tal-sistema finanzjarja fil-Greċja, però l-Ewropa qiegħda tirrispondi billi toħloq strumenti ġodda ta' politika ekonomika biex tkun tista tirsolvi kull aspett. Ħafna drabi ma nkunux nistgħu naraw id-dettall. Però aħna qegħdin nibnu mod ġdid kif nirsolvu l-ekonomija komplikata tal-21 sekolu. Qed nara waħda mill-billenti Ewropea. Aħna eh, rispondejna, kien għamna reazzjoni għal-krizi, il-kwistjoni tal-fondi fil-sistema biex inkunu nistgħu nilqgħu għal deficit il-Parlament Ewropew jgħat pozizjoni tajjeb biex jifem da kena nirriformaw il sistema ta' supervizjoni tal-suq finanzjarju u dana bħalissa għaddej eh, qed il-politika ta' koordinazzjoni u l komissjoni għaltinna li li għandha f'moħħa toħroġ bi proposta fuq dan is-suġġett biex nkunu nistgħu nikkoordinaw il-politika ekonomika b'mod partikolari fl-Eurozona. Edha eh, tiġi meħuda eh, azzjoni deċiżiva mill-Unjoni Ewropea biex tagħti appoġġ għall istabilità finanzjarja fl-Eurozona ġiet adottata għat biex insaħħu l-istabilità finanzjarja u ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Fost dawn l-azzjonijiet aħna għandna wkoll ninkludu kwistjoni oħra illi ikolna fiduċa fi fatti ta' stabilità eh, illi se nitkellmu fuqha fil-Kunsill Ekonomiku. Din l-istrateġija maħduma mill-Kummissjoni u li ħarġet dokument fit-3 ta' Marzu u il-kapijiet ta' statu gvernijiet se analizzaw dan il-dokument fil- Kunsil ta' Rebea bħala biex tara li muma il-miri strateġiċi. Impiegi, investimenti fi riċerka u svilupp, E, tibdil klimatiku l-enerġija, <clears throat> l-edukazzjoni ġenerali u minni ħalli l-iskola u l-faqar. Dawn huma l-anijiet tal-istrateġija EU 2020. Barra minn hekk se nitkellmu wkoll fuq il-governanza. Hawnhekk din hija ħaġa li nħossu li l-istrateġija tal-Lisbona forsi ma laħqitx lan illi aħna xtaqna. Għanna bżon u koll minni meċċina fil konsil Ewropew bil-Kummissjoni li edha hemm biex tissorvelja u timmonitorizza eh, il- kemm l-Istati membri iwet u l-politiċi li ħarġet l-Unjoni Ewropea, dara flimkien ma l-istituzzjonijiet u l-parlamenti. Din hija l-kwistjoni l-iktar importanti li se nitkellmu waqt il-Kunsill Ewropew, però mbagħad hemm sezzjoni importanti fl-aġenda illi għandha x'jaqstam mal-tibdil klimatiku. L-Unjoni Ewropea qiegħda żomm il- eh, meċċajja il-leadership eh, taħħa fid-dinja fil-ġlida kontra it-tibdil klimatiku, hemm bżonn nżommu din il-pożizzjoni u u hemm għamilna bidu tajjeb u nittama illi il-Kunsill Ewropew se jkonferma dan l-impenn biex namlu dan se jkonna eh, eh, nittamaw li se jkonna eh, impenn mill-pajiz li qed jiżviluppaw biex niżguraw illi huma jkunu jistgħu jaħdmu flimkien ma' dawk li huma aktar żviluppati minnhom biex inkunu nistaw nafaċċaw l-isfidi tal-laqa ta' Cancun. U l-Unjoni Ewropea għandha mela ċara li hija l-mexxejja f'dan il-problema. Għax mingħajr il-tmexxija tagħna aħna ma nkunux nistgħu niksbu dawn il-miri. Is-seba e stati membri tal-Unjoni Ewropea daħlu f'impenn u rridu eh, illi nilħu dawn l-anijiet anki fil laqata kankun għal daqstant idkom tafu li muma l-kwistjoni li se nitkellmu fuqhom waqt il-summit Ewropew. Huwa possibbli wkoll meta wieħed is anki l-avvenimenti eh, waqt l-istruzzjonijiet kollha qegħdin jitkellmu fuq mezzi kif jistgħu jirsolvu l-kwistjoni tal-Greċja eh, situazzjoni finanzjarja fil-Greċja u anki rifużjoni tal-dejn pubbliku Grek Dana naturalment se nitkellmu fuq ukoll għax dan huwa parti mill-isfidi eh, politiċi li l-Unjoni Ewropea eh, adottat eh, fil-11 ta' frar fuq livell tal-laqa tal-kapit ta' gvernu stati l-ideja hija li jekk ikun neċessarju ikun jistgħu jiġu adottati passi konkreti biex inżommu din l-istabilità fil-finanzjarja. u dina ħat semmu għaf moħna, ħanżomu għaf maħna waqt il-laqat f'dan il-tmim tal-ġimma. Grazzi l-President tal-Konsilli, sa' nishti eh, nati il-mikrofonu li sur Barroso, eh, President tal-Komissjoni. Grazzi President, eh, membri, senjuri. Ija opportunità tajba għalina li nintaqaw l-lum lejlit dan il-Kunsill eh, Ewropew ta' rebija importanti. Għanna ħidmiet importanti qoddimna u għanna bżon l-appoċ b'saħtu eh, u politiku mill-Parlament Ewropew u importanti ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Parlament għal riżoluzzjoni li ħadu fil- fuq l-Unjoni Ewropea 2020 li adottaw fi Strasburgu Eh, xifti ġimatilu b'appoġġ kbir. Eh, Nishti diħu l-opportunità u wkoll biex nirringrazzja l-Presidenza Spanjola tal kunsil għall-appoġġ li tat għal din l strategija dan l-appoġġ ġi espress moċar eh, formazzjoni differenti tal-Kunsilli tal-Ministri. tal kunsilli tal ministri tal tal ministri Messa se nitkellmu fuq u għoddim il-Kunsill Ewropew. Un nimmaġina li nemmen li dan il-Kunsill għandu żewġ et jagħmel żewġ affarijiet, et jirrispondi għal bżonijiet li għandna lum u jrid jirrispondi għal afas strateġiku tal-Unjoni Ewropea fi żmien twil u l-anijiet. Il-kriżi tfisser li hemm ħafna tħassib eh, urġenti għal komunitajiet, għal ħaddima u għal negozji fl-Europa kollha. U kif nafu fuq livell nazzjonali hemm il-problemi finanzjarju, finanzjari, u għal daqstant irridu nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet u daw jinkludu anki l-istabilità finanzjarja. Però l-Europa ma tix tagħmel l-iżball li titraskura eh, li taħdem issa biex eh, titlef l-opportunità biex tagħmel tibdiliet. Irridu nħarsu lejn iż-żmien twil, il-futur ekonomiku u t-tibdil klimatiku Ah, aħna diġa eh, diskutejna fuq eh, l-istrateġija 2020 e f'dan il-Parlament, il-kontribuzzjoni ta'kom se tkun indispensabbli biex naddu għal għal tkabbir inklużiv, intelligenti u sostenibli. <clears throat> il level ta' ambizjoni tagħna għandu eh, ikun skont l-iskala tal ħidmit li għanna għoddimna. Irridu nuru li għanna deċiżjoni u koerenza. U rridu nuru l-nis li l-azzjoni tana se għamlu differenza fejn hemm bżonn. U għal stant u importanti li il-Kunsill Ewropew jaqbel fuq eh, miri ċari din il-ġimgħa il-miri li għazilna mill-Kommissjoni għazilni għom b'attenzjoni, rridu nżidu l-livell ta' impiegi, rridu ninvestu iktar fir riċerka u innovazzjoni, rridu niksbu il-miri tal-tibdil klimatiku u rridu eh, nilħu l-performance tagħna ekonomika u rridu niġildu kontra l-faqar. Dawn huma kollha għanijiet li n-nies jistgħu jifmu u qed juru illi l-Unjoni Ewropea tista' qiegħda taħdem eh, fuq li huwa importanti. U din hija anki kwistjoni ta' politika ta' rida politika biex nirsolvu l-problemi. Però dawn għandhom bżonn ta' sforz ekstra meta nqablu għama l-situazzjoni attuali. E, Irrit e, niftakru mill-Istati Membri tagħna li hemm bżonn nagħmlu bidla u rridxti e, nesprimi l kunsill din sensazzjoni din din situazzjoni ta' urġenza u li hemm bżonn e, biex namlu riformu, riformi għal soċjetà iktar inklużiva, sostenibbli fl-Ewropa. Il-miżuri li kull stat membru jrid jieħu biex isaħħaħ l-istat u biex eh, jirsolvi in-nuqqasijiet eh, nafu li edam ir-rida eh, memx għalfejn mizuri ġodda u li kunu brispetta sussidjarjetà, però dawn il-miżuri għandhom ikunu koordinati fuq livell Ewropew. Jekk ikun hemm kriżi, rridu niftakru li aħna kollha interdipendenti, għal asas ma nistax naċċettaw eh, il-prinċipi tal-interdipendenza globali u mbagħad eh, ma naħdu ma naċċettawhomx meta eh, meta tolqot lilna internament fl-Unjoni Ewropea. Barra minnek? Eh, eh, hemm ċerti inizjattivi li fid-dokument aħna nsemmuhom eh, nsejħuhom flagship initiatives. Dawn huma jitkellmu fuq kwistjonijiet importanti ħafna l-aġenda digitali, l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-politika industrijali u f'ċerti każijiet ukoll aħna qed ngħinu biex E, dawn il-miri jistaw jinkisbu fuq livell nazjonali. Mit-trattat tal-Lisbona aħna nistaw anki kon approċ ġdid tal-koordinazzjoni ekonomika u ninsaħħu l-governanza ekonomika tal-Europa mhux neċessarju eh, li nimmiraw kontra l-intervenzjoni nazzjonali, imma irridu naħdmu flimkien biex inkunu nistgħu nagħtu muttatura tajba l-ekonomija. U f'dan l-approċċ eh, dana se jkun prova importanti għall-Ewropa. Jiena inħossni inkoraġġat bir-riżultati tal-Kunsill eh, Ewropew formali u nittama li il-Kunsill Ewropew se jgħidin naiva biex nirrispondu għal dawn l-sfidi b'mod kollettiv. Fuq it-tibdil klimatiku, ma nafx hekk eh, il-Parlament jaqbilx mana eh, il-tibdil klimatiku eh, huwa suġġett li rridu nkomplu naħsbu fuqu. Aħna għadna mexxejja fuqu fuq dan is-suġġett, nafu li mu l-mekkanizmu, aħna dawk illi jagħtu iktar donazzjonijiet għal għajnuna fuq kwistjonijiet tal-klima, mela Eja, nimxu lem minn Kopenhagen u raġu rridu l-inizjativa. Għandu bżonni konna pozizjoni ċara u definita u għal din raġuni l res et komunikazzjoni biex taħti tajt li mu l-passi biex nkunu nistaw namlu negozjati internazjonali importanti. il komissarja Hedegard bdiet Eh, konsultazzjonijiet ma l-imsieħba importanti tagħna. Għal daqstant irridu nagħmlu sforz biex nkunu nistgħu nimxu kan kun billi nibnu fuq is-sostanza tal-ftejm ta' Copenhagen, irridu nżommu fuq l agenda per rridu eh, nifmu li dan nistgħu nagħmluh biss jek ikolna ftejm globali. Rridu nibnu l-fiduċa l-iktar importanti mal pajjiż li qed jiżviluppaw. U għalhekk irridu nirrispettaw l-impenji tagħna fuq il-finanzi u bekk u importanti biex ikun nistgħu nikkonvinċuhom. Anke biex nkunu nistgħu nimplementaw il-pakket tagħna tal-2020 u ngħidu li huwa kompatibbli mal-organizzazzjonijiet ekonomiċi u mal qabel ma nibdew eh, b'riforma tal-istrateġija 2020. Daw juru b'mod ċar li aħna qed inħarsu għal pożizzjoni ta' mexxejja għall-azzjoni. Jiena konvinti li jekk aħna għandna rrida li nkunu kuraġużi nistgħu nuri, nuru illi l-Europa hija l-influenza deċiżiva biex tibni l-futur ta' ċittadini tagħna. U dan l-ispiritu jiena se nippreżenta lill Kunsill Ewropew eh, l-sfidi ewlenin eh, għal G20 li se jsir f'Ġunju f'Kanada. Ma rridux ninsew li xuħut minn dawn il-kwistjonijiet huma Ewropej, però eh, se jridu jiġu affaċċati anki fuq livell globali. Sinjuri, l-istabilità finanzjarja u situazzjoni finanzjarja u ekonomika fil-Greċja mumiex fuq l-agenda formali ta' dan il-Kunsill Ewropew. Però, sinċerament, ma nistax nifhem kif huwa possibbli illi il-kapijiet tal-istatu gvernijiet, specialment dawk tal-zona euro, ma jiddiskutux din il-kwistjoni, għal taħjarna id-dilkom xnija l-pozizjoni tagħna fuq da il-Greċja bħalissa għedha tikkorreġi il-deficit eċessiv tal-gvern tagħha li naqsu l-deficit ħafna b'ħafna huwa kruċali u l-Greċja ħadet miżuri fuq da. Mod partikolari l-Greċja qiegħda tagħmel miżuri biex tnaqqas deficit din is-sena bl-4% tal-GDP. Dan l-isforz fiskali huwa skont l-azzjoni rakkomandata mill-Kunsillu mill-Kummissjoni u anki approvat mill-Kunsil fi 16 ta' Marzu. Naturalment, l-isforz fiskali tal-Greċa għandu di kompla u għall-uniku mod biex inkronistaw nizguraw tnaqis fil spejjes tal-finanzi tad-dejn. B'risposta għal situazzjoni ekonomiko finanzjara fil greċa il-laqa tal-11 ta' frar informali għalu għalet illi l-Istati membri tal-Unjoni Ewropa se jieħdu azzjoni determinata u koordinata jekk hemm bżonn biex inkunu nistgħu nipporteġġu l-istabilità finanzjarja fil-żona euro. Kolla kemmi. Aħna il-Kummissjoni nemlu li issa huwa xira li noħolqu fl-area tal-Unjoni Ewropea eh, strument ta' azzjoni koordinata biex inkunu nistgħu nagħtu assistenza li Greċja jekk hemm bżonn. U għandu jkun ċar li dan il-mekkaniżmu mhux se jipplika jimplika illi jiġi attivat automatikament. Illi noħor u dan il-mekanizmu jew kol kwistjoni ta' responsabilità u solidarietà. E solidarietà jgħatri illi timxi f'żewġ direzzjonijiet. Il-Greċja qed tagħmel sforzi ekonomiċi bħal dan, dan il-moment. U bidin appoġġaw dan l sforzi aħna mux biss ikunu għed nejnu l Greċja imma anki l istabilita tal-Eurozona kolla kemmi. <clears throat> Il-qafas għal din nazzjoni koordinat għanda tiġi mifuma bħala eh, xibka ta' sikurtà biex eh, eh, tiġi użata meta l-mezzi kollha biex nevitaw il-kriżi ikunu ġaġew użati u l-azzjoni kollha politika tiġi eżawrita. Aħna għanna insaħħu l-unità u l-koerenza tal-Eurozona u tal-governanza tagħha. L-ekonomija tad-dinja għandha bżonn ta' stabilità u l-Eurozona hija pilastru ta' stabilità. U importanti illi din il-possibilità ta' stabilità tiġi msaħħa iktar. Hemm bżonn noħol u strumenti ġodda għal ċerti kwistjonijiet, ma jridu jkunu eh, parti minn qafas eh, importanti kbir Ewropew. Eh, membri onorevoli għal konvenzjoni tiegħi li risposta għal din l-isfida speċifika se tkun ukoll prova għal kapijiet Ewropej u għall impen tagħhom għal Unjoni Monetarja Ewropea aħna qed nistograw hawnhekk fuq il-prinċipju essenzjali tal-istabilità finanzjarja illi hija fil-qalba tal-Ewropa. U hija waħda mill-kreazzjonijiet iktar importanti tal-proċess Ewropew sissa. Nitama li din il-kwistjoni se tiġi solvuta eh, bi spiritu ta' responsabilità u solidarietà eh, u dan huwa il-mod Ewropew biex wieħed jaħdem. Grazzi. Grazzi ħafna, Kommissarju. President tal-Kommissjoni, għal dik l-istqarrija, għal dik l-istqarrija ta' introduzzjoni. Issa fissem il-gruppi politiċi nibdew bil-grupp tal-PPE. Joseph Dolli kħuġbu. Sir President, eżis kollegi. Il-PPE jistenna il-Konsil minn ambigwita jgħid li hemm għandu hemm solidarja Ewropea sabiex kulħadd jerfa' responsabiltajiet tiegħu il-grupp ta' Pipet ħares lejn il-kapit ta' gvernijiet u stat sabiex ifasslu roadmap sabiex noħorġu l-Ewropa mill-kriżi. Kemm lesti jkooperaw? U x'inhuma il-limiti u ma jħossu illi tkabbir u l-impjiegi se jintlaħu permezz azzjoni komuni, se nagħmlu bl-innovazzjoni, edukazzjoni, taħriġ appoġġ għall-intrapriżi żaru medji u anka l-ġlida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Il-koll nafu xinu ma' rizultati dawn. Nafu li l-Istati membri fl-2000 iffirmaw għal prioritajiet tal-Istrateġija tal-Lisbona. Madana kollu ma kellhomx ma ħadux l-inizjattiva besseri ta' ħlejna u snin Nistaw naraw u l-raffariet istat jumkisbu barra l-Europa. Il-grupp tijaj qed iħares lejn konsin l-Ewropew sabux imur li l-in mill-paroli u nerfaw responsabiltajiet tagħna u anka nimxu skont il-proposti 20 tal-Kummissjoni. Il-Parlament se jkun qed iressaq verżjoni emendata ta' dan f'Ġunju. Nsejja għal solidarjetà, nitkellmu ħafna dwar solidarjetà, nitkelmu ħafna dwar fl-aħħar ġimgħat, U nistaw najdu li qed nibdew nispiċaw mekk għal kostituzjoni Ewropea meta nġu għal uniku u l-euro minar solidarjetà. Ma nimxux dan għajni xsam il-bidu ta' kriz finanzjara, ma nistax nistennew l-ħbibna Grigi jimxu minar solidarjetà. L-istess għal-kull stat membru qed jifacċa difikultajiet. Il-Kunsell Ewropew irid jiffoka fuq il kriżi fitmem il-ġimgħa u hemm bżonn ikollna soluzzjoni komunitarja. Nerġa' nirrepeti, soluzzjoni komunitarja dan hu li rridu Għanna nirrispettaw regoli Ewropej fil-kontest ta' sistema ta' assistenza komunitarja. U forsi nistaw ninkludu l-IMF l istampa ma dejjem nizguraw li l regoli komunitarji jkunu rispettati u fl-interess ta' kulħadd illi nizguraw il-vjabilità tas sistema finanzjarja Ewropea. Solidarjetà naħam il-munita, naħa l-oħra hija responsabilità kull stat membru jerfa responsabilità sabiex jiżgura illi jimxi l-qoddim u joħroġ kontabilita kif jixraq fejn stati membri kollhom momenti diffiċli jridu jagħmlu sagrifiċċji, jridu jagħmlu sforzi komuni sabiex il-politika ekonomika tagħhom terġa' tiġi soda u anka bir-riformi anke jekk ħoros li jkun hemm bżonn. Fi klim ieħor? Iva l-Ewropa għandha turi l mal-Ewropa mal-Greċja għandha tiżgura li l-Greċja toħroġ minn dan il-moment diffiċli mal-Greċja wkoll trid timplementa il riformi fi żmien eh, medju u fil-medda twila ta' żmien sabiex hija tirbaħ is-solidarjetà smajna il-proposti s daw jiġu implementati. Il-krizi, kollegi, tfisser li għanna nibdlu, għanna nimbidlu. L-ewel bidla għanda sir fil-kommissjoni. Nitlob l-kommissjoni sabiex mod autorattiv taġi bħala gwardjan ta' trattati il-kriterji ta' patta stabilita u tkabbir għandhom jiġu rispettati. Il-Parlament ħaj jappoġġa l-Kommissjoni f'din il-ġlida eh, biex najdu hekk il-governanza tal-finanzi pubbliċi tagħna fi żmien ta' tkabbir jinsabu situazzjoni fejn fi żmien ta' fi żmien li qegħdin fih wieħed iħoss li il-politika fiskali taqadna wkoll koll Fi żmien ta' kriżi dawk li nefqu l-aktar qed jissejħu solidarjetà għal dawk li għadu lura matul iż żmien Nistaw inkomplu nimxu d-triq ma nasibx li nistaw. Hemm bżonn li l-istati membri jirraġaw l-politika fiskali tagħhom. M'għandix din biss kwestjoni ta' paroli biss mhux fatti. Sur President tal-Konsil, nistednek sabiex tiħu inizjattivi f'dan ir-rigward, inti taf li jien għandi esperjenza twila u anke f'mumenti ta' kriżi, rajna kif inessi nħadmu l-magna fuq livell ta' ċittadini, fuq livell ta' territorju nsabu fi kriżi għandna bżonn korat. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Grazie ħafna, Sur President Dol. Issa fissem il-grupp eh, ta' l-SND, il-President Martin Schulz. Herr President. Grazie ħafna, Sur President. is summit Ewropew għandu u jina ċert illi sejħares lejn il-krizi u l-impatta fuq il-Greċja. L-International Herald Tribune, Tribune l-lum għalet u tkelmet dwar kif il-Greċja wedet illi tagħmel xogħla. Mod interessanti kif tpoġġih eh, dal-konċett u li tnadda fil-budget tagħha. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u dawk fi zona euro talbu illi il-Grigi jamlu dan pala pre-kondizjoni qabel ma l-pajz l-oħrajn juru solidarieta. L-International Herald Tribune qalet il-Greċja edha taħdem kif suppost u min mhux jimxi kif suppost u ma Ġermanja pajz oħra fiż-żona euro. Il-Ġermanja mhux edha tlaħħaq ma' riżultati mistennija minna. Il-President tal Komissjoni tkellem dwar safety net. Issa, maħniex nitkellmu dwar situazzjoni fejn minħalla 16 kemm jekk nitkellmu fuq Ġermanja, Franza u l-Italja minn kollinkwa pajjiż qed eh, jispiċċa eh, biflusu eh, lejn il-Greċja. Mhux dal-kunċett minn flok qed nippruvaw illi nipermettu l-Greċja issellef flus bl-istess kondizjonijiet u bl-istess rati ta' interess bħal dawk ta' pajjiżi oħrajn. Nitkellmu fuq rata ta' 2.5 sa 3%, rata ta' interess ta' 2.5 3% ma wara attakki spekulattivi, ir-rata ta' interess żieda tal-6% sa. Hawnhekk irridu nkunu ċari rajna l-impatt ta' dan fuq is-swieq finanzjarji internazzjonali. Dan huwa ser, ser ta' ċittadini u mhuwiex raġunar raġonevoli. Jekk noqqas ta' solidarjetà twassal għal situazzjoni fej kunem ser kontra pajis fi zon euro u jekk inti twettaq spekulazzjoni sabiex naqqar is-solidarjetà sa punt fejn l-IMF ikollet intervjeni mela allura nistaw nikonkludu li l-Greċja hija biss prologu, nistaw naraw li l-Italja, Spanja, pajjiżi oħrajn ħajġu affettwati wkoll għaxek ma nifqux issa se nispiċċaw problema li ma mal-Ewropa kollha. Għal daqstant irridu nuru solidarjetà mal-Greċja. Irridu nuru solidarjetà mal-Greċja u dan irridu nardu wkoll il-kanċellier tal-Ġermanja u waqat ta' raġunar ekonomiku. Jagħmel sens li nuru solidarjetà mal-Greċja. Ma rinstawx inħalsu nħallu situazzjoni fejn Barroso jaħrab mir responsabilità tiegħu jgħid l mf għandha tagħmel il-parti tagħha. Il-Kummissjoni trid tagħmel il-proposti dwar kif fiż-żona euro ikun hemm stabilizzazzjoni regolari. Il-Kummissjoni għamlet proposti validi iva u jiena nemmen illi l-Kunsill għandu jaqbel ma' proposti ta' kommissjoni. Dan ma' jfissirx li wieħed għandu jsejjaħ l-intervent tal-IMF għalfejn qed ngħidan għaliex naħseb li ninsabu f'sitwazzjoni fejn nistaw insolvu problemi internament fiż-żona euro. Jiena sorpris li Angela Merkel qed titkellem dwar l-IMF, ma sax nifhem għalfejn tagħmel tamelek għaliex il-Bundesbank Ġermaniż illi huwa l-ekvivalenti tal-Vatikan għall kattoliċi fajnej tal-Konservativi Ġermaniżi, jekk tħares lejn dokument ta' Marzu, għanna kontribuzzjoni tal-IMF sabiex tissolvi problemi strutturali fondi diretti għal deficit finanzjarju jew fondi ta' rekapitulazzjoni tal-banek. Dan mhuwiex kompatibbli mal-mandat dan huwa dinja sejħa mill-Bundesbank Ġermaniż. Il-Kanċellir Federali, għal kontrarju tal-Ministru tal-Finanzi, qed tgħid li l-IMF għandu intervjeni u l problemi. Ma naħsibx, -naħseb Ma nistawx niproċedu hekk. Għandna nibatu sinjal ċar li swieq finanzjarju ngħidu tistgħu tispekulaw kemm tridu, imma minn tomx se mhux se tifirdu l-pajjiżi fi zon euro u spekulazzjoni se jkollha tieqaf. Għal darboħra għanna nħarsu lejn il-credit default sabiex ikonna stampa ċara ta' xridu nfissru meta nitkellmu dwar spekulazzjoni. Għax hawnhekk x'fuq ix qed nitkellmu meta nitkellmu fuq credit default swaps. Et nikkonkludu eh, insurance policy fejtajt lil eh, dar tal-ġar tispiċċa situazzjoni fejn il-flus tal-istugarazzjoni flok il-ġar. Għal daqstant nitlobkom. Iproteġu il-dari u ħarqu taħattiħor, ma nistawx namlu hekk. Ma nistawx noħorġu mill-fatt illi rridu nistabilizzaw l-euro fi zona euro. Jekk irridu namlu dan, irridu nejnu l-Greċja. Tista' tiddeċidi dak li trid, tista' tiddeċidi illi trid solidarita Ewropea, jew trid rekapitulazzjoni. Hemm kwotazzjoni oħra mill-Wolfgang Munxaf illi mijiex mhuwiex ġurnal soċjalist mhux qed nitkellem ukoll dwar ġurnalist b'ideali soċjalisti imma ħodu nota ta' dil-kotazzjoni. Ninsabu f'sitwazzjoni fejn kif qalet il-Financial Times il-Ġermanja fejn bżonnijiet u populizmu Ġermaniżi qed imorru kontra xulxin. U aħna nażlu il-Solidarjetà Ewropea mhux rott oħra. Grazie ħafna, President Scholz. I imieniu grupy. Issa. Fisem il-grupp tal-Liberal Demokratiċi għall-Europa, Giver Hofstad. Grazie ħafna, Sur President, Sur President Barroso. Naħseb il-soluzzjoni jew il-konklużjoni li nista' nitzlet mill-intervent tal-PP, e, liberali, l-ħodor, il-soċjalisti. Forse mux l euro xettiċi, għal xet jihdu għoz dak li għet jiġri. Il-konklużjoni kifat i li issa imżon niċċaraw l-affarijiet fil-Konsill Ewropew. Rajna li għaddew ġemat illi fihom kellna battalji sħaħ barra l-istituzzjonijiet Ewropej fuq dak li rridu nagħmlu fil-Greċja u fiż-żona euro. Ħaġa li qatt ma rajna qabel għaddew ġemat fej spiċajna nidġildu flok nieħdu deċiżjonijiet. Nidġildu fuq se nagħmlu nkomplu immorru kontra xulxin. Anzi, ħanajt iktar minn hekk. Ħadd l-impressjoni li ferba tim kien hemm membri tal-Kunsill li jagħmlu ktar dannu lill proġett Ewropew mill-Euroxettiċi Il-kol flimkien fuq medda terba snin, dal irrit ngħid illum. L-unika mod kif nibdlu dan l-aġir u li konna deċiżjoni b'saħħitha għabbażi tal-proposta ta' Kummissjoni. Neħu gost nisma li Sur Barroso l-lum ħabbar li ħaj proponi soluzzjoni dim il-Kunsill. U soluzzjoni, naqbel ma' Sur Dol fuq dan, għandha tkun soluzzjoni Ewropea soluzzjoni komunitarja. U m'għandix tkun it-tip ta' soluzzjoni illi titlob illi tiħu flejjes mill-bwiet ta' minħalla 16 sabiex intu il-Greċja li għanna bżon u strument Ewropew illi naqqas ir-rati ta' interess fuq il-bonds tat teżor Grik. U l mod kif namlu dan Mhuwiex li niżolaw pajjiż wieħed bħal Greċja, ma li nagħmlu l-affarijiet fuq skala Ewropea għaliex l-Ewropa għandha l-likwidità u l-kredibilità. Hemm żewġ aspetti il-likwidità u l-kredibilità. L-Ewropa għandha l-kredibilità, għandha l-likwidità. U dan hu l-mod kif jirnexxinna in-naqsu rati ta' interess tal-bonds gregi mingħajr ma nitfaw piżijiet fuq min iħallas it-taxxa. fil prezent Sur President, għandek differenza bejn rata ta' 3% fil-Ġermanja u ta' 6.5% fil-Greċja. Qed nitkellmu fuq differenza kbira u l-unika mod kif innaqsu dan din id-differenza hi li noħorġu b'soluzzjoni Ewropea. Raġuni l-oħra fejn iridu soluzzjoni Ewropea i għax il-Grigi jagħmlu sforz u għandhom jagħmlu sforz minn naħa tagħhom imma sabiex l-isforz iwassal għal ximkien hemm bżonn li l ukoll. Jekk ir-rati ta' interess ma jaqsux mela l-isforzi tal-Greċja il-benefiċċji li niksbu mill-isforzi tal-Greċja se spiċċaw fil-bwiet tal-ispekulaturi. Il-Grigi se spiċċaw eh, ifadlu l-flus imma fl-aħħar mill-aħħar ikunu l-spekulaturi li għawdu u s-swiq s-swiq li ħajkunu edin jiksbu l-flus mir-rati ta' interess solin. L-Ewropa trid intervjeni sabiex l-isforzi tal-Greċja iħallu l-frott. Dawn il-miżuri huma meħtieġa għandhom ikunu effiċenti għal daqstant aħna napoġġaw u nittamaw li l-Parlament kollu jappoġġa il-proposta tal-Kommissjoni. U nittama illi issa membri tal-Konsil iżommu kwieti u jaqbdu jiffirmaw, nittamaw li jagħmlu dan, grazzi. Grazzi ħafna. President Verhofstadt, il-Sinjura Rebecca Harms, President tal-Grupp tal-Ħodor. Sir President, eżis kollegi. Malaj malaj, xtaqt infakkarkom dwar il-periodu qasir ta' żmien illi fiħdanu irjaġi xejna meta l-banek fl-Ewropa spiċċaw fil-problemi. Id-deċiżjoni ittieħdet mill-omalata tista' tgħid. U deċidejna li għandna insalvaw dawn il-banek. Issa, meta nitkellmu dwar rasit mill-ġdid, responsabilità, eċetera, eċetera, ma solvejniex il-problema ta' supervizjoni tal-banek. Issa, il-krizi fil-Greċja, krizi tal-Euro, hija krizi Ewropea fil-fatt. Dan ġej diskuss għal ġimgħat jekk mhux xhur. Mingħajr ma ttieħdet deċiżjoni dwar li ma passi ser nieħdu. Naħseb li din hija ħasra u bħala membru parlamentari Ewropew għal Ġermanja Sur Langen għandek tiftaħ wednej hawnhekk pala MEP mill-Ġermanja. Jiena nistħi għal-Gvern eh, Federali tagħna. Għaliex meta tiqis illi se parteċipaw il-Ġermaniżi fis-summit a kondizjoni illi dak li li tajt s sinjura Merkel jgħaddi Mela allura ma nistgħux nitkellmu fuq soluzzjoni adekwati. Ħaġa tal-mistrija din. Hawnhekk qed naraw illi politika li mhijiex tan trasparenti qiegħda tispiċċa rebbieħa. Jekk nitkellmu dwar għannix naġixxu jew le, jekk nitkellmu dwar solidarjetà jew non solidarjetà fl-Unjoni Ewropea, dan jħaj jiddependi kollu fuq il-riżultati fl-opinion polls fl-istħarġi differenti għaxet naraw illi il-preokkupazzjoni prinċipali hija kif se mmorru fl-elezzjonijiet. U ma nistgħux nimxu hekk. U ma nistgħux naċċettaw li l-lum il-ġurnata meta il- sessjonijiet regolari tal-Konsil qed iwasslu f'sitwazzjoni fejn laqqas nistgħu naqblu kif iż-żon euro ħat iffaċċja s-sitwazzjoni fil-Greċja. Fid-dawl tal-fatt li jiena kont qed insegwi dibattitu fil-Ġermanja u anke meta is jiena kont fil-Greċja l-ġimgħa l-oħra, f'pajjiżi fil-żona euro kollha kemmi, is-solidarjetà se tagħmilha possibbli sabiex ir-rati tal-interess tal-Greċja jitnaqsu. Dana kollu se jsir realtà jekk inkomplu nkunu miftuħa fl-approċċ tagħna. Meta xi xiem fil-Greċja ħareġ ċar jekk iċ-ċittadini fil-Greċja jiksbu l-opportunità sabiex jerġgħu jibdew mill-bidu, Mela allura qoddimna għandna opportunità ta' riforma ġenwina fil-Greċja. U ma nkunux qed nagħmlu xejn avvantaġġ tagħna jekk nuru solidarjetà mingħajr ma nħeġġu lis sur Papandreo sabiex jagħmel riformi aktar riġidi f'pajjiżu. Iċ-ċittadini tal-Greċja naħseb ħaqhom aħjar. Issa, sinjuri, populizmu fil-Ġermanja hija xi ħaġa illi jiena nikkonsidra bħala ħaġa perikoluża għall-aħħar. Ejjaw inħarsu lejn din il-kwistjoni minn perspettiva kemm xejn differenti. L-euro tista' tkompli teżisti biss bħala munita komuni jekk l-Ewropej jaqblu fuq integrazzjoni tal-politika monetarja tagħhom għaliex għalhekk għandu x'jaqsam l-interessi ibsin dawn f'każ ta' dubju ħajn wasluna f'difikultajiet pal manna fil-preżent. Għal daqstant hemm ħafna xandu jsir. Għalek, Sur Langen, għanna nispiegaw ħafna affarijiet li ċittadini fuq il-ħtieġa ta' integrazzjoni. Għaliex ma ksibna l-ebda suċċess meta konnet nitkellmu fuq integrazzjoni f'dan Lisbona. Din hija l-ewwel sfida serja tagħna wara Lisbona. U ma rridx illi politika li mhijiex trasparenti tirbaħ. Hawnhekk sabiex ndur għad-delegazzjoni ġermaniża tal-PP e, għamlu xi ħaġa dwar dan għaliex iridu aktar integrazzjoni għal politika ekonomika. Trasparenza u eh, l-argumenti għandhom ikunum fasla sabiex inkunu nistaw nresquhom u iċ-ċittadini. Ma nistawx nħallu li l-politika tkompli tiġi dettata mit-tabloids pal eh, Zeitung fil-Ġermanja qed tkompli tfassal l-aġenda politika jekk il-medja popolari qed tgħid li għandna nerġgħu lura għad Deutschmark u niprojbixxu il-żona euro, irridu nagħmlu xi ħaġa, ma nistgħux nibqgħu nirraġunawek u naħseb li s-sur Sarkozy jgħet ikun iktar ġolifem mis senjura Merkel. Grazie ħafna Sinjura Harms issa fisem il-Konservativi Ewropej is-Sur Kaminski. President. Għonek, f'din il-Kamra qegħdin debattu il-Greċja, l-kustjoni tal-Greċja, anka jekk mhijiex ed uffiċjalment fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew. Jiena nixtieq nuri rispett lejn il-Gvern Grek. Hemm protesti għaddejjin fit-toroq hemm dan huwa gvern li l-elettorat tiegħu qed jiffaċċja dawn il-problemi u dan il-gvern issa lura qed jieħu miżuri miżuri ħarxa Xtiq ngħid li mhux il-mexxejja kollha Ewropej jistgħu jiffaċċjaw dan il-populizmu. Naħseb li l-Greċja għandha bżonn il-solidarjetà tagħna għaliex l-Ewropa hija mibnija fuq din is-solidarjetà. Aħna ma nistgħux nippermettu l-ebda politiku kwalunkwe pajjiż li jitratta il-politika ekonomika bħala taqsli kiku hija xi ħaġa sempliċi. Uh, hekk qed jagħmlu ġewwa l-Greċja. Eh, fil-futur irridu nagħmlu regoli iktar b'saħħithom fl-Istati Membri. irrid ikun hemm politika ekonomika b'saħħitha u razzjonali b'bażi soda għaliex inkella jekk ma jkunx hekk mhux se tirnexxi. Kolli ngħid fortunatament li illum nistgħu naraw li l-ideoloġiji u il-politika qed imorru qed jiġu meqjusa bħala iktar importanti mill-ekonomija. Din mhijiex ħaġa tajba. Il-Greċja daħlet fiż-żona euro kmieni wis, sta minħabba li il-politika kienet meqjusa iktar importanti mill-ekonomija, il-Greċja innatat permess li tidħol fiż-żona euro. Il-Kummissjoni meħxija Missur Barroso suppost għandha tkun eh, il- eh, Tiħossib din is-solidarjetà Ewropea għandna bżonn ta' solidarjetà wkoll raġuni President. Fi rigward tal-kriżi ekonomika preżenti, aħna m'għandniex nippruvaw insibu xi tip ta' soluzzjoni li ser tagħmel il-kriżi il, il iktarar, iktar burokrazija, iktar regolamentazzjoni mhux ser tgħinna fl-Ewropa, mhux ser ittejjeb il-kompetittività tagħna aħna m'għandniex nippermettu s-suq ħieles li jiġi melub minn burokratiċi. Aħna rridu nirrispettaw id-differenza bejn il-politika ekonomika u dik soċjali. Aħna rridu nirrispettaw id-differenzi bejn differenzi kulturali u storiċi bejn l-istati membri individwali. Għal daqstant Iva, nur għanna nuru solidarieta mal-Greċja. Għal darboħra nishtiq nuri rispetti għaj lejn il-gvern Grek. Grazzi, President Kaminski. Issa fisem il- fisem il-gwi is-sur Biski. President, U rar, rari li jena nista naqbel mal president tal-Parlamentu tal-Komissjoni, iżda jekk huma tnejn qed juru solidarjetà mal-Greċja u qed jitolbu għal eh, solidarjetà mal-Greċja, jiena ma nista nagħmel xejn ħlief naqbel magħhom għaliex din hija xi ħaġa importanti. Fil-fatt riċentament is-Sur Barroso kien qed jgħid ġewwa Strasburg li ċertu operazzjonijiet ma dobx jiġu aċċettati għandhom jiġu projbiti Din hija situazzjoni li rridu natu kasa hemm kwistjonijiet urġenti ħafna. Fil-fatt dan huwa minnu u hekk wara l-ewwel summit wara li daħal fi seħ it-Trattat ta' Lisbona. Vera, qed nitkellmu dwar l-2020 li għandha konsiderazzjoni ta' strateġija ekonomika. Palma ta' fil-grupp politiku tiegħi jaħseb li l-istrateġija kif ġiet abbozzata mill-Kummissjoni mhijiex xi ħaġa li għandna nifirħu wisq dwarha għaliex nħossu li din waslet fil-fatt għal kriżi. Però it-tip ta' strateġija li għandna bżonna l-Ewropa hija waħda li tanalizza kwistjonijiet soċjali u ekoloġiċi u tagħtihom iktar importanza fuq kwistjonijiet ekonomiċi u biex inkurċar l-istrateġija tal-2020 edha il-bot ħafna minn din it-tip ta' approċ. Pero jekk qed nitkellmu dwar membri individwali tal-Gvern Federali Ġermaniż u l-attitudni tagħhom, u jekk nanalizzaw xi ftit mill-qanijiet vinkolanti li hemm fil-2020, pal pereżempju riċerka, l-edukazzjoni u kolleġi ta' kolċa l-faqar, Ikkun tajjeb kieku nittrattaw dawn il-kwistjonijiet għaliex qegħdin f'nofs is-sena eh, Ewropea tal-ġita kontra l-faqar. Ma nafx hekk kux ħadd tiġi aċċettata din mill-maġġoranza. Grazzi President Biski. Issa se nagħdi l-kelma li Sur Tavela, is-Sinjura Tavela. Fisem li FD. Grazzi President. Il-pajis tiegħi il-Greċja nistgħu nqablu ma' kalifornia sa ċertu punt għandha klima tajba ħafna, eh, l-art hija fertili. U wkoll il-boskijiet tagħna u l-foresti tagħna inħarqu bħal ma nħarqu dawk ġewwa Kalifornja. Kna li olimpjadi Però fl aħħar mill aħħar spiċċajna wkoll nifaċċaw l-istess problemi tal-Kalifornja. Ma nafx, President, x'jiġri kieku Kalifornia kella tiffaċċja problema ta' kreditu. Ma nafx jekk il-Gvern Federali tal-Istati Uniti u xser joqgħod hemm idejha fuq żaqqu. Umbat jippermetti li dawn joqdi jiffaċċaw l-ispekulaturi. Aħna għanna ekwivalent fl-Ewropa għal dak li hemm fl-Istati Uniti, il-Greċja, eh, hija fil-mija tal-ekonomija Ewropea. U jista' jkun li l-Greċja qed toħloq tedida daqsa kbira għall-euro u l-Unità tal-Ewropa. Biċċar dak li qegħdin niffaċċaw hawnhekk huwa eżami ibes ħafna għall-euro biex naraw jekk u x'se tirreżisti. Irridu wkoll nieħdu konsiderazzjoni l-intenzjonijiet tal-mexxejja Ewropej jekk irdux jiddefenduha jew le. 30 sena ilu jiena kont qed naħdem fil-Ministeru tal-Impjigi u kont qed nagħmel Eh, kors ta' taħriġ hawnhekk fl-Ewropa kont qed nispeċjalizza fis-suq uniku. Issa għandna dan is-suq uniku u għandna l-ewro. Iżda ma nemminx li aħna ksibna ħafna il komuni u għal daqsan tal-jek jiena qiegħda mal-ewro xettiċi. Forsi darba nindunaw li rnexxina niksbu xi ħaġa li hija komuni. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas-sur Balzo in non-attached. Grazzi ħafna. Grazie tal-li tajtni l-kelma. Uħut mill-kellima ta' qabel tkellmu dwar l-aħjar soluzzjoni għal problema tal-Greċja. Fil-fatt, il-koll tkellmu dwar dan. Sur Barroza, issa aħna ma rajniex dan il-punt fuq l-agenda tas summit hija xi ftit sa din is-sitwazzjoni għaliex uffiċjalment mhijiex qiegħda fuq l-aġenda. Mwix minnu li il-Greċja biss kienet tiffaċċja problemi għal fl-2009 l-Ungerija kienet kważi ser tfalli minħabba żbalji kbar ħafna li għamel il-gvern. Huma adottaw budget li kellu problemi serji għal uh, għal pajis, għal daqstant, hemm ħafna talmu mill-kriżi finanzjarja u mill-credit crunch, idu naraw x'inhuma dawn il-problemi Fl-aħħar 20 sena sa ma waqa il-ħajt ta' Berlin, aħna rajna li l-Wall Street li, waqa u wkoll falla wkoll. Hawnhekk issa rridu naraw sistema globali finanzjarja u nanalizzawa għaliex din issa issa saret xi entità separata mill-ekonomija. Grazzi. Grazzi Sur Balzo. Issa ser naddu għal kellim oħrajn u ser nibdew bis-Sur Jose Manuel Garcia Margajo. Grazzi, President, President tal-Kunsil, inti konxju ħafna iktar minn oħrajn li l-partit tiegħi kien meħġet ħafna biex jgħin fi suċċess tal-Presidenza Spanjola u nixtiequ nibqgħu nagħmlu dan, però biex tagħmlu hekk tridu tippruvaw isibu xi tip ta' tmexxija għall-Unjoni Ewropea. Kulħadd kellem dwar il-Greċja, mhux se nerġa' nirrepeti l-istess punt. Dan tmexxija Ewropea tfisser li meta jkollna kwistjonijiet ta' investiment inti tipprova tgħaddihom mhux toqgħod tipposponihom. Dan ifisser li nassiguraw eh, kwistjonijiet finanzjarji mara kemm jista' jkun aktar milli noqogħdu nżommu mal-ftehim tal-Kunsill jiġri jiġri huma ħafna iktar konservattivi mill-proposta tal-Kummissjoni. U aktar konservattivi mill-rapport tal-Arosjer. il-Kamra ser tkun qed toffri l-Presidenza Spanjola ftehim fuq eh, supervizjoni li ser tgħid l ewropa biex insaħħu id-disciplina tal-budget ifisser li aħna noħolqu Eh, bdejat ġodda ta' miżuri ta' prevenzjoni. il president għandha tkun taf li l-metax il-pjani ġew prezentati kienu sempliċement eżerċizzji burokratiċi irridu nieħdu konsiderazzjoni l-kompetitività tal-ekonomiji għaliex hekk hemmx ġdid ma nistgħux eh, nibbilanċjaw eh, il-kontijiet pubbliċi jekk dan dawn li tidun konsiderazzjoni jekk dan il-patt irid isir vinkolanti, għandna bżonn ta' idejat fuq governanza kif ġim eh, msemmi fuq gazzetta il-Prim Ministru qal li jrid iktar governanza per eżempju artiklu 136 ta' ta' tal-Lisbonġa edin eh, daħlu fis-seħ u se jitfutaw fuqhom il prezenza Spanjola. Ejduna jekk hemm xi ħaġa li rridu nirriflettu fuqha naħsbu fuqha u jista' nistgħu nagħmlu dan aħna l ngħinulkom, però rridu nkunu nafu dak li għandkom f'moħħkom, rridu nkunu nafu xitridu. tridu. Għaliex ideat vagi mhux ser idumu għadejn. Grazzi il kellim li missu għassur ħju sa' ġaċ minuti. Grazzi, Signora President. Aħna nħossu li l-abbozz tal-konklużjonijiet tal kunsill li aħna rajna din il-ġimgħa jistgħu joħolqu problema kbira għall-Unjoni Ewropea. Il-konklużjonijiet jitkellmu dwar eh, exit minn exceptional support measures dawn ifissru eh, dawn rajni għom il-konklużjoni tal-ekofin il-ġimgħa l-oħra rridu joħorġu support measures sal-2010 ġifieri tmiem ta' din is-sena. Il-Kunsell Diċembru tkellem dwar il bżon li nirritornaw għal kriterja tal patta ta' stabilità sal-aħħar tal-2013 għall-istati membri kollha aħna nħossu li din id-data ta' skadenza hija ottimista iżejjed. Jaħan aħna nsegwu din eh, eh, dawn l-idejat sal-aħħar tal-2013 ser ikonna problemi kbar, infiq publiku, iktar qatt, eh, taxxi ser ser jonsu u dan ser iwassal għal tnaqis fil-potenzjal eh, ekonomiku tal-Unjoni Ewropea għal ħafna snin. Din hija riċetta għal diżastru kbir. Għanna bżon bilanċ bejn politika fiskali responsabbli fuq naħa u appoġġ tal-livelli eh, tas-suq fuq in-naħa l-oħra. Għanna bżonn exit strategy sostenibbli rajna xi figuri xi xi u jekk dawn in jissegwiti sal-2013 ikun hemm żieda ta' 4 miljun u nofs ċittadin Ewropew ieħor li ser ikun ikunu bla xogħol. Din hija xi ħaġa li rridu nevitaw. Waħda mill talbiet li qed nagħmlu hija li jkun hemm moratorju ta' erba' snin fuq il literar ta' support measures. Aħna wkoll qed nitolbu għal mekkaniżmu Ewropew ġdid għal stabilità finanzjarja. Nispera li s Sur Barroso ikun għadwaw u jien ma jimportax jekk hu jisraq l-ideat tagħna u jippreżentom bħala rekomendazzjoni għall kunsill għada. Grazzi. Grazzi. Naddu il-kelma lis sinjura Ek għal minuta nofs. Grazzi. Il-Kunsil se jenta għada biex jiddiskuti il-futur tal-Europa li qed jiffaċċja eh, sfidi kbar. Issa qed niffaċċjaw il-kriżi finanzjarja u wkoll eh, kombinazzjoni ma' kriżi ta' qatt u dik eh, ambjentali. Irridu iktar tkabbir hija importanti ħafna għall Ewropa, però jiena nibża li il-proposti tal kunsill tal-Kommissjon ser ikunu wisq vagi u mhux ser jgħinu biex niksbu l għanijiet Jekk jiġu implementa tiġi implementata kif inhi bħalissa l-istrateġija tal-2020 ser tkun bħal strateġija tal-Lisbona. Falliment. Irridu naffaċċjaw dawn l-isfidi bi proposti tajbin L-ewwel net l-Open Coordination Method mhux qed jaħdem u rrid jiġi abbandonat. Irid ikun hemm miri vinkolanti u jiġu segwiti mill-Kummissjoni skont l-artikli ta' Trattat ta' Lisbona. It-tieni punt jekk dan ikunu kondizjonali u naraw kif stat membri qed ilaħaq mal-obligi tiegħu skont l-istatġija tal-2020, aħna ma nistgħux nibqgħu nofqu il-flus ta' minna ħalla 16 għal sempliċiment statistika. Irrid konna iktar trasparenza. it punt il-Kummissjoni għandha tippubblika il rapport annwali b'rekomendazzjonijiet ta' politika fil-Parlament qabel ma dawn jiġu diskussi fil-Kunsill u jkun hemm proċess miftuħ b'iktar trasparenza u din jagħmilha possibbli għaċ-ċittadini biex jiġu involuti iktar. Bħala politiċi Ewropej aħna rridu poġġu li ċittadini fil-qofol tal-politika tagħna. Għal daqstant ejjew nagħmlu dawn il-kwistjonijiet realtà u namlu li l-Komissjoni eh, natu aktar poteri mill-li għanda bħalissa. Grazie ħafna issur zile għal minuta u nofs. Grazzi. Aħna ma jidux nitkellmu bitwar kas tal-Greċja u s-solidarjetà mal-Greċja, iżda politika Ewropea kollha kemm Għat eh, nitkellem dwar il-ftejm tal-Kunsil dwar il-Saġġiet tal-2020 fl-opinjoni tiegħi proposta tal-Kummissjoni qed tagħmel enfasi mhux fil-kojżini ekonomika u dan għandna naraw fil-kuntest ta' perspettivi finanzjarji finanzjarja sa mill-2014 sal-2020. L-element tal-kojżjoni ekonomika u għax ħaġa importanti ħafna għal dan il-għan. Fi klim ieħor dan ifisser li bejn issa u dak iż-żmien irridu nieħdu passi biex nassigura l-koeżjoni. Għaliex wara 2013 ser ikun hemm eh, iktar vojt mill-li kien hemm sissa. Dak wara li rridu jiġri li jiġri din hija fil fema tagħna s-solidarjetà fl-Unjoni Ewropea Jiena naħseb li l-Kunsill Ewropew għandu jittata din il-kwistjoni bis-serjetà ħafna u jagħtiha ħafna aktar importanza l-kwistjonijiet ta' koeżjoni ekonomika. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għal Sur Ħaġi Jorġu għal minuta. President. Aħna tkellimna dwar il-Greċja fit-tul u tajjeb. Però pajjiżi oħrajn ukoll huma affettwati. Sur Schulz kienet jitkellem dwar eh, razzi ta' interessi li huma ta' madwar 2.3%. Jekk taraw situazzjoni sitwazzjoni Ċipru, eh, situazzjoni sitwazzjoni hija ftit differenti. Kwistjoni bil-banek u l-Kunsilli jagħmel xi ħaġa għal futur biex bekk pajjiżi oħrajn ma jispiċċawx l-istess sitwazzjoni bħal tal-Greċja. Żewġ punti li nixtieq aħna tajna miljuni lil banek biex nippruvaw inqajmu l-ekonomija li kienet qed tfalli. Però naħseb li tkun idea tajba kieku dawn il-fondi, dawn il-flus ikunu jistaw jitħallsu mill-istat biex bekk in-nies ikunu jistaw iħalsu eh, il-pagamenti ta' self tagħhom Forsi għanna nanalizzaw sistema ta' taxxazzjoni kollha kemm u naraw x'numa tranzazzjonijiet bejn il-pajjiżi. F'minuta ma tantx tista' titkellem dwar dak li tixtieq tajt, aħna qed noqogħdu nitqu bina nfusna jekk noqogħdu nsegwu din il-politika kull darba. Grazzi. Naf ma tantx tista' titkellem f'minuta. Al minuto, toħra sena dil kelma l-Sur Berger. dono aumenta ad ogni giorno, questo è un dato. Kulħat jaf illi l-insolvenza ta' dejn sovran ma kienx autorizzat, imma minkejja eh, rakkomandazzjonijiet tal-kapijiet ta' gvernijiet u stati ma, sa, ma wasalniex għal soluzzjoni jista' jkun li stat membru ma jkunx jista' jisopravvivi. Dawn huma kollha affarijiet li ħarġu f'dan id-dibattitu, però jiena nixtieq nfakkar lil kulħadd illi hemm bżonn illi fil-dispożizzjonijiet finanzjarji tagħha l-Unjoni Ewropea għandha tisħaq b'mod serju konkret għal problema tal- ta' biex innidu l-SMEs daw ġew abbandonati hemm fondi gbar ħafna li ġew eh, motija lil banek u ma ġewx eh, motija lil eh, SMEs, per eżempju fl-Italja. Fuq il-fondi strutturali dawn qed jiġu użati mis-sistemi tal-SMEs ftit wis bej wieħed u tnejn fil-mija. L-SMEs huma l-ekonomija reali u l-ekonomija l-Ewropa għandha titkellem fuq b'mod urġenti. All-Onorevole Langen per un Grazie, Nado Assur Langen għal minuta un off. Eh, ich möchte erst ein Lob für Griechenland aussprechen, der Weg. Grazie ħafna, President. Nishti eh, nfaħħar l Greċja Miżuri eh, ta' riforma huma neċessarji ħafna għal Greċja. Dan huwa ingredient importanti ħafna f'din ir-riċetta. Xi ħaġa oħra li ġew suġġeriti eh, u ma kontra trattat, jena nħagġiġkom biex t-rispettaw il-trattat. Najt li Sur Schultz li titkellem kif titkellem tajjeb, tajjeb, sur Schulz, mhux ser e, ikollok raġun, huma l-ispekulaturi. Mumiex l-ispekulatur li għamlu ħsara l greċja iżda u regoli interni u għallura irridu nispettaw il-patt ta' tkabiru stabilita. Kienu Franza u l-Germania fl-2003 u l-2004 li taw eżempju ħażin u mhux l-oħrajn. Dan mhux attakk fuq il-Greċja jekk aħna ma nibdlux ir-regoli u jekk l-istati membri mjomx lesti li rispettaw ir-regoli tagħhom, allura iż-żona euro ser tispiċċa fi problemi kbar. fir ta' l-ispekulaturi, iktar minn terz ta' d-dejn uh, tal-Greċja ġej minn credit defaults u global CDSs. U hemm uh, frazzjoni żgħira li hija relatata mal-Greċja, aħna jekk ma nirrispettaw ir-regoli ser ikollna ħafna iktar problemi. Dan din hija l-kwistjoni kollha. Mhijiex ħaġa xierqa li noqogħdu nattakkaw eh, kap ta' stat li qed jirrispetta l-Kostituzzjoni tal-Istat tiegħu. Grazzi. Kollegi, naħseb li il-Greċja trid tagħmel xogħla sew. Fl-istess ħin irridu naraw solidarjetà solidarjetà li tipprovdi assistenza tangibbli lil Greċja biex issolvi l problemi tagħha. Hawnhekk qed naraw li spekulazzjoni mhijiex il-problemi li miex il-kaġun għal daw il-problemi ġewwa l-Greċja. aħna irridu naraw x'qalet il-Financial Times per eżempju li qalet takli li qalis koll il sinjora Merkel. Is-Sinjora Merkel qed xiejt xejn trattat, xi tgħid il-qorti Xtejt eh, l-Qorti Kostituzzjonali tal-Ġermanja, din hija d-differenza bejn dak li ġara u dak li ġara fuq livell Ewropew. Jekk taraw din il-problema kollha li nħolqot u taraw xikbu il-gazzetti ġewwa l-Ġermanja, jekk taraw nuqqas ta' rispons jiena naħseb li din hija nuqqas din mhix aċċettabbli. Għandna bżonn miżuri għal Greċja. Aħna rridu wkoll kooperazzjoni fuq livell Ewropew biex nipprevjenu dawn il-problemi. U dawn ser isiru biss jekk aħna nuru solidarjetà irrispettivament mill-Fond Monetarju Ewropew. Irridu namlu parametri għal-futur, parametri aħjar mill-li kena qabel. Grazzi, signora Hall issa għal-minuta u nofs. Il konferenza ta' kiku l-konferenza ta' Copenhagen eh, għal uh, biftejmin konna deġa għet kiku l-lum deġa għet diskutu il-kwestjonijiet tekniċi u għat rridu namlu għek l-ewel net għax il-level ta' ambizjoni li għana qbilna fuq u fil-summit ta' rebija tal-2007 eh, wasal għal ħafna iktar minn 20% ta' tnaqis fil-ċirkostanzi tal-lum il ġimali għaddit Tanaka id-direttur eżekuttiv tal-Aġenzija eh, eh, eh, tal-Enerġija għal l-MEPs illi il-perspettivi skont il-perspettivi jem il-23% ta' tnaqis tal-emissjonijiet fl-Europa u 30% tkun ħaġa ħjar. Barra minnek, jekk aħna nkunu seri biex eh, eh, biex innaqsu dak it-naqis kollu li aħna dikjarajna rridu naqsu ħafna iktar. U miex kwistjoni biex ta' trasformazzjoni eh, ta' ekonomija sostenibli ta' emissjonijiet baxxi. Imma e rridu noħolqu impigi, impigi ħodor, dawn huma l-qalba tal-istrateġija tal-EU 2020. Għal daqstant il-Kunsill il għandha għanda tappoġġa il-Kummissarju Hedegaard u għanda eh, u għanda tammetti li il-kondizjoniet issa waslu biex namlu dawn il-miri u l-aħjar mod biex namlu dan huwa bl-efficienza enerġetika u irrid ikun hemm eh, mira ta' efficienza sostenibli u effiċenti. E, u dan jridu jagħmluh issa fil-summit li ġej tar-rebbija tal-2010. Grazzi. Issa naddu għas-sur Ximaski għal-minuta. Sinjuri, minflok ma nitkellmu fuq it-twettie tal- l-agenda tal-2020 jiena nixtieq nitkellem fuq xi ħaġa li nistgħu verament ninfluenzaw, ċoħe, aħna nistgħu niproteġġu intern mill-protezzjonizmu. Nistaw namlu mod li l-liġi Ewropea tkun iktar faċli għal negozjanti. Leġislazzjoni aħjar hija responsabilità tal-Awla tal-Parlament. L-Istati membri jkollhom jirriformu jekk ikollhom pressjoni mill-ekonomija globali. U għal din ir-raġuni jridu nagħtu lill-Istati membri libertà massima fuq dak li għandu x'jaqsam mal-politika ta' taxxa u eh, tal-soċjali eh, eh, u tal-leġislazzjoni fuq il-kumpaniji aħna għanna bżon ta' libertà u mux il-modell soċjali Ewropew biex noħorġu mill-kriżi ekonomika. Grazzi. Issa naddu għal sur Vortman Kohl għal żewġ minuti. Grazzi, President. nix soluzzjoni ta' urġenza għal Greċa Dana dinja problema, sank il-Prim Ministru Grek għalet li għali li il-Greċa tamel intervenzjoni biex eh, biex tidħol biex tirsolvi il-problemi tagħha skont il-patta stabilità u tkabbir anki. Però għatem problema f'dan il-moment l-euro bħalissa et bati, speċjalment imħabba ta' noqqas ta' koordinazzjoni bejn kapitali Ewropej. Hemm bżonn ta' soluzzjoni. Hemm bżonn ta' front komuni bejn Kummissjoni Ewropea u IMF u stati membri għal biex ikun hemm self eh, ta' urġenza nittama li għada jagħmlu ħafna aktar mid diskussjonijiet fuq il-krizi, e soluzzjonijiet tal-żmien medju twil, il-patt tal-istabilità għandu jiġi msaħħa u l-istrateġija tal-2020 jista' jkollha suċċess biss jekk ikun hemm verament eh, governance ekonomika Ewropea solida u dana ma jfissirx biss illi ikun hemm bej bejn l-Istati membri, ma jfisser illi il-Kommissjoni Ewropea trid tuża l-istrumenti kollha a dispożizzjoni tagħha skont Lisbona biex tkun tista' timponi anki inizjattivi għax meta jkun hemm libertà żejda mm, ma nistawx nimxu l-qoddim. Jiena nittama president li għada Inkunu nistaw nilħu ftejn biex noħorġu mill-Knizi bi strateġija EU 2020 għawija bħala soluzzjoni biex inkunu nafu kif se nimxu l-qoddim wara Copenhagen. Issa, eh, issur muti sal-minuta. Grazzi, President. Jena E smajt id-dikjerazzjoni differenti, lajt il-rajt il-gazzetti u rajt illi hemm ċertu numru ta' stati membri flimkien mal-Fond Monetarju Internazzjonali IMF jista' jkun tista' tkun soluzzjoni għal Greċja. Dina tkun soluzzjoni kemm għal Greċja u kif ukoll l eurogrupp fl-Unjoni Ewropea Però din hija ksur tal-leġittimità Ewropea għax flebda eh, dokument, flebda trattat mem eh, referenza għal possibilità ta' intervenzjoni mill-IMF jew organizzazzjonijiet simili f'każijiet bħal daw għal daqstan inkunu qed noħolqu preċedent politiku billi nagħmlu hekk meta nagħmlu hekk. U barra minn hekk inkunu qegħdin ukoll eh, innaqxu fil-patta stabilità u tkabbir Barra minnek il-mizuri tal-gvern naqsu eh, eh, l impigi u rabtu idejn il-Greċa u il-Greċa ma tistax ċalla għal daqstant ridu noqogħdu attenti mizuri nużaw. Grazzi issa naddu għas-Sinjura Bere għal minuta u nofs. Grazzi President. huwa normali nistaqsi ekkux normali li kollok bżon żewġ kunsilli Ewropej biex nirsolvu problema bħal eh, tal-Greċa. Eh, Signor Langen irrit jitterpreta trattat, imma għanna eh, l-artikoli 143 eh, u 122 għawnek memx miktub illi Eh, wara li nidħlu fl-euro eh, għat maħna se konna nafacċaw problema bħal manna u dimna. Għal da stanta unek għanna bżon ta' solidarieta, ta' kreatività. U li il-Greċa tmur għant l-IMF eh, għal pajizi Ewropej nħossi li ma tamil sens. Eh, irridu namlu bladumu li tamal li kun messaċ tal-Konsil Ewropew, messaċ ta' solidarietà, ta' responsabilità fuq il-kwistjoni tal-governance ekonomika. Din il-kwistjoni hija kwistjoni gravi, irridu naċċettawa u ma rridux Inbatu bil-fat li eh, iridu nisfurzaw il ta' snabilita għax huwa repressiv. Eh, aħna għanna eh, għanijiet ta' dejn publiku, pero irridu nħarsu lejn il-valur miżjud tal-pajizi tal-euro u nittamaw illi eh, eh, il-summit jużaħda. Issa nadu għassur Piotrowski għal-minuta. Grazie President, signori. Lejlit l-Konsell Ewropew għal strategija ġdida ekonomika l-Unjoni Ewropea nitalmu lezzjonijiet mill-fjask tal-istrateġija tal-Lisbona biex inkunu nistgħu nikkompetu fil-swieq globali rridu nkunu innovativi. Pero ħafna pajizi ikollhom ibatu l-diskriminazzjoni anki l-Polonja eh, fuq dak li għandu x'jaqsam ma' fondi ġejjin fid-direzzjoni tagħna. Fil-passat l-Ispanja u l-Portugallu pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea ibbenefikaw u kellhom possibilità investu fl-infrastruttura eh, fi toro fli, anki fi ċibernetika u aħna nixtiequ li dan jiġri anki fil pajjiż tagħna il-pajis ta' frontiera tal-Vant għandu jkollu uh, budget line uh, speċjali fl-istrateġija tal-2020 ma tkunx ħaġa xirqa illi il-reġuni mfqar tar reġun uh, eh, jifinanzjaw l-innovazzjonijiet li mbagħad jibbenefikaw minnhom l-istati l-istati unja. Issa ngħaddu għasur tussa sal-minuta. Grazzi, President. L-istrateġija tal-EU 2020 li se nitkellmu fuqa fil kunsil ta' għada, Ewropew ta' għada, turi illi il mezuri illi morru kontra dawk in-nies li votaw għal pasok fil-Greċa miex ħaġa illi eh, hija esklużiva għal Greċa, nsibuha kullimkien fl-Ewropa din hija parti mill-istruttura tal-kapital tal-Unjoni Ewropea. Din hija pratika terroristika li eh, notlu il-moviment tal-ħaddiema. Barra minn hekk nistgħu naraw stqarrijiet li qed isiru minnaħa tal-mexxejja qegħdin jgħidu illi l-Unjoni Ewropea eh, l-Unjoni Monetarja se tkun bħala tarka l-Europa, qed jitkellmu fuq il-familja u dawn espressjoni ġodda, però fl-aħħar mill-aħħar mbagħad x'għandna għandna monopoli li qed jiġu posti fuq il-poplu. Il-monopolisti qegħdin jaqsmu t-torta bejnietom. E, sadattant il-problemi tal-Europa u tal-pajjiżi industrijali jistgħu jiġu irsolvuti biss bil-ġlida tal-poplu. Dan qed jiġri fil-Greċja llum u dana eh, il-kwestjoni hija imħabba l-kompetizzjoni bejn stati imperialisti bejn l-Amerika u ċina u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-Unjoni Ewropea. Għal daqstant meta wieħed is din l-istrateġija naħa tal-kapital il-klassijiet foqra eh, fil-soċjetà jridu joħolqu l-istrateġija tagħhom biex ikunu jistgħu eh, jirsolvu l-problemi tagħhom u l-ħtiġijiet tagħhom. Issa naddu għassur Hekmar kal-minuta u nofs. Zawċa affarijiet, l-ewwel fuq il-finanzi pubbliċi un bat fuq il-kompetitività. Is-sena li għaddiet bħal dażmin propju konna qed niddiskutu fil-Parlament kif se naffaċċaw il-kriżi ekonomika. U kien hemm minn fostna minn qal ejja u iktar u naċċettaw illi kun hemm deficit ikbar. U kien hemm oħrajn li qalu le, issa rridu nikkontrollaw in-nefqa pubblika biex niżguraw l-istabilità għall futur U issa qed naraw ir-riżultati. ċerti stati membri segwew il-politika li jonfqu u jaċċettaw deficit ikbar. U qed naraw l-konsegwenzi ta' dan. Dejn pubbliku miżjut. U eh, spejjeż akbar eh, peress li hawn interessi ikbar u dana qed eh, jasar eh, nefqa fil-welfare u fl-investimenti fl-istati membri. Għanna lezzjoni x'nitalmu hawnhekk. ċoħe li rridu morru fleru tal-problemi. U rridu niżviluppaw u ntejbu il-patta stabilita u kampir b'mod li kun jista' jsolvi l-kriżi fil-futur Però għanna l-istess dibattitu issa, għaw minn jgħid li rridu nistennew u ma nagħmlux eh, l istrateġija ta' ħruġ issa u l-istrateġija ta' ħruċ mill-deficit pubbliċi. Dan huwa żball. Għax bekk inkunu qed nimminaw il-possibilità li nirkupraw u dejjem qed inżidu l-ispejjeż tal-interessi fl-Istati membri. U tieni ħaġa, il-kompetitività timxi it-fit mal-kapaċità tagħna illi namlu il-bidliet il li verament hemm bżonn ah, f'dan il-każ. U dan huwa opportunità illi il-kapijiet ta' gvern u stati ah, jistaw jagħmlu f'dawn il-ġranet. Issa ngħaddu sur Bullman għal żewġ minuti. Kollegi, u ka kollega Hekmark, jiena naħseb illi f'dawn l-aħħar snin inti kont f'parlament ieħor. Jien għandi esperjenza differenti minn tiegħek mm, ta' dan il-parlament. Jien għall-parlament naħseb fih. Jien huwa parlament li kien qed jgħid li hemm bżonn nikkontrollaw l-aġenziji tar-rating li rridu nikkontrollaw is-swieq finanzjari u l-prodotti tossiċi biex eh, inkunu eh, biex ma nibqawx sejrin eh, nikkraxjaw kontra ħajt ta' fjask internazjonali. ma nistawx najdu li fejt idħol politika kollox ikunar. Aħna rajna riżultat kien hemm fjask finanzjarju iva eh, mħabba l-Unjoni Ewropea. Issa miex ħaġa aċċettabbli li aħna se niġudikaw eh, u ngħidu li il-politika ta' tkabbir u ta' eh, impigi orientata ħażin l-bażi ta' dan il-fjask. Ma da m'għandux jaqsam kif qal anki sur Langen meta qal li Sinjura Merkel femet it-Trattat Ewropew ma femet xejn fil-fat eh, testa u kol eh, tpoġġi fit-tini priorità trattat Ewropew u tużaħ wara li kolla riżultat eh, tal-elezzjonijiet fil vestfalia Aħna issa wasalna fl-armument eh, eh, taxxa fuq il-rizorsi finanzjari eh, prospettivi ta' tkabbir fl-Unjoni Ewropea biex il-ħaddima tal-klassi tan-nofsi kollhom possibilità illum dawn il-mexxejja ta' gvernijiet e, intkom tridu tmexxu l-Ewropa b'dawn il-mexxejja bħal Sinjura Merkel. E, intkom qawwija e, u qegħdin tmexxu l-Kunsill Ewropew u nittamaw li tistgħu twaslu għal soluzzjonijiet. Isur Weber għal minuta u nofs. Kollegi. Il-kollega Schulz għalinna illi Eh, il-Greċa tatu issa naddu għall-Europa. Issa ma nafxek l-Europa għandix tirringrazzja jekk il-pajjiżi membri jirrispettaw eh, il-patt ta' stabilità u se jerġgħu lura fuq it-3 fil-mija. Aħna Let's eja nħarsu lejn situazzjoni ta' diffikultà li kellna tessana li għaddit. Ħatma eh, prova jitlop l-intervenzjoni tal-IMF. Emin eh, jgħat li jem l-spekulaturi, pero għanna pressjoni gbar. Eh, issa, meta l-Greċa daħlet fl-Euro, l-Greċa kella vantaġġi gbar. Eh, Eh, italjani eh, eh, dawn il-vantaġġi bihom dawn il-vantaġġi ikkonsolidaw u l-Greċi ħlewhom. Dak li verament jaħdem tajjeb huwa dak li rispetta regoli fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Kollegi, fuq palatini punt jiena nixtieq napoġġa l-Kommissjoni għaliex il- proposti li saru fuq eh, żmien twil sejrin fit-direzzjoni tajba. Aħna deċidejna fuq 3% u għandna bżonn ta' kummissjoni b'saħħitha li tapplika 3%. Hemm pajjiżi membri illi fl-Eurozona ma jistgħux jikkontrollaw lilhom infushom bejnietom eh, biex jirrispettaw dawn it-3%. Allora l-Kummissjoni trid turej eh, kemm hija b'saħħitha biex iġġelhom jirrispettaw ir-regoli. Għanna eh, krizi ekonomika u mux eh, tal-moniti. Eh, l-euro hija fuq u dim u rridu najdu li l-euro u vantaġġ u rridu najdu li n-nis għal daqstant jena napoġġa il-monita b'saħħitha tal-euro. Issa naddu għassur Lajnen għal-minuta u nofs. Kollegi, il-krizi griga bla dubja problema tal-lum, pero il-problema tal-krizi u tal-ambjent huma problemi ta' żmien twil eh, u dawn iż-żewġ problemi jridu naffrontawhom, nafaċawhom ehm, b'saħħitna fil-Unjoni Ewropea eh, fil- it-kabir eh, eh, għandu jkun eh, fl-istrateġija għandha tkun inklużiva u intelligenti u sostenibli. Jekk inħassu lejn konsil, ħafna aktar hemm l-istrateġija ta' kabir li ġa fallitu ma waslitniex għal rizultati, ek ma tkunx eh, eh, ek ma tkunx inklużiva ma stax tkun intelligenti, ma stax tkun eh, la laqas da stantina jiena nixtieq ngħid lill-Kunsill biex dawn it-tlet pilastri izomuhom dan huwa l-element il-ġdid li hemm bżonn inwettqu. Jiena kuntent ħafna illi iridu natu priorità l-tkabbir eh, ekoloġiku u li nifrankaw l-enerġija, eh, nifrankaw l ispejjes eh, u problemi bħal daw. Pero jina nistenna minnant il komissjoni u koll illi fl-2010 jgħatuna roadmap għalix dana eh, hija ħaġa li hija kompetenza eh, parzjali tal-Ewropa u parzjalment tal-Istati membri, eh, speċjalment fuq dak li għandu x'jaqsam malan ta' tfaddil tal-enerġija tal-20% u dan għandu jkun obbligatorju biex nkunu nagħtu indikazzjoni ċari li l-dinja industrijali jistgħu jagħmlu l-investimenti minn qabel. Issa għaddu għassur Mauro għal-minuta u nofs. Grazie, Presidente. jek jiena nistaqsi l-mistoqsija illi spiss jistaqsu fil-bar tal-Ital, ta' nofs Italja, jistaqsu dejjem l-Europa għal xiexini u risposta tiġini spontanea. Eh, eh, f'dan il-kas l-Europa għal xiexini ħlif għal biex nejnu l-Greċa. Ma naħsibx li tkun ħaġa tal ġenni li eh, naħsbu ħaġa bħal dija xaħna fil-natura tal- proġett politiku tagħna hemm is-solidarjetà eh, aħna bbażati fuq is-solidarjetà. Però fl-istess ħin dawk li qed jgħidu li jixtiequ jġildu kontra l-spekulazzjoni finanzjarja, jixtiequ jbidluha l-spekulazzjoni finanzjarja bl ispekulazzjoni politika. Kif nistgħu? Naħsbu li din il-ġlieda se niġilduha kontra il kanċiliera Merkel. Kif nistgħu ċoe aħna naħsbu illi lan ta' tentativ li nappoġġaw il-Greċa fis sostanabilità tagħha e li nattakkaw pajjiż membru ieħor. Sempliċement għax eh, irridu e, niftakru illi e, il-politika ta' solidarjetà għandha timxi tfit mal-politika ta' responsabilità. Din hija ħaġa li għadniha ħafna drabi għadnija kollha flimkien imkien vuċi għax aħna nafu illi bir solidarjetà u b'responsabilità, aħna irnexxinna. Namlu fattibli l kulħadd il proġett politiku Ewropew. Irridu nkunu żguri li dak li għadna wa aktar kbir minn dak li jifridna u rridu nitolbu l kommissjoni minn nada li tkun ambizjuża u li tipretendi li l-Istati membri jirrispettaw ir-regoli u fl-istess ħin li jagħtu solidarjetà, specialment fi proġett li fi żmien twil jista' jagħti sens lill proġett Ewropew tagħna. Grazzi. Grazzi. Issa naddu għassur konferati għal minuta u nofs. <clears throat> Grazzi, President. Il-krizi grega bla dubju hija l-ikbar problema li l-Europa għandha qudiema. U dina ġejti kawżata bla dubju nuqqas ta' rigorozità fil- nefqa publika, pero ma nistawx nifmu kif l-istituzzjonijiet Ewropea qegħdin idewmu biex jgħamlu intervenzjoni biex jaffaċċaw dan il moment ta' diffikultà ta' pajis membru tagħhom stess. U dan id-dewmin wasal għal effetti negativi, ħalla spazju għal manuvri tal-ispekulaturi. U ġol unjoni dan id-dewmin ħolo dubbi fuq eh, il-futur tal-Europa. Irridu niftakru li dan dirja l-ikbar problema, l-ewwel darba illi qed eh, nafaċaw wara tħul fis-seħ ta' Trattat tal Lisbona. Eh, zidet il- l-accettabilità tal-gvern grek li kellha tadotta miżuri li mhumiex popolari, li mhumiex eh, li mhumiex approvati u fl-istess ħin dan għamlitu minn arma kella ċertezza li kollha lajnuna. Fl-istess ħin ukoll dajfet l bazi ta' solidarieta. Għastant imżon li kunem intervenzjoni minna spekulazzjoni. Nishtiq infakkar is-Sur Mauro il germania hija il pajis li liktar iktar ikella vantaġġi minn daħal fis-seħ l-euro u imħabba anki eh, il-rata tal-interess. Irridu naġixxu malajr Eh, biex nejnu l-Greċja, pero dan għandu jisir minnaħ tal-Europa fl-interessi tal-Europa. Grazzi. Issa għaddu. Assur Marinescu għal minuta u nofs. <coughs> President. <coughs> il-Konsell Ewropew laqa dokument tal komissjoni fuq l-Istrateġija EU <clears throat> e 2020 dan huwa dokument ewlieni importanti ħafna u fih kontenuti importanti eh, ħafna. <clears throat> Però l-Kunsill hemm bżonn li jikkonsulta l-Kummissjoni fuq il-riżorsi finanzjarji u kif eh, u min se jħallas u kif se titħallas din ir-riforma. Eh, riforma tal-kap u tal-politika ta' koezjoni <clears throat> għanda tiġi qabel ma eh, jinbin il-budget eh, l-izvilup tal-infrastruttura u trasport u l-enerġija fl-Unjoni Ewropea hija mutur għawi ta' tkabbir, sostenibli u ta' impigi. U dana memxejfu u fil-dokument. U dini hija ħaġa li tista' tagħti lill-Ewropa s-sikurtà tal-enerġija u tat-trasport li tixtieq li kollha. Għaldaqstant jien appella lil kunsill biex titlob lil kummissjoni ħalli tinkludi dawn l-oqsma ewlenin fil-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tal-EU 2020 fl-interess ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazzi. Issa, e, eh, e sur podimata għal żewġ minuti. Signora Podimata. grazie. Il-laqa e tal-Kunsil ta' 11 ta' frar batet messaġġ ċarta appoġġ għal Grecia. biex e, e, e jikalmaw jikkalmaw ukoll u dan il-messaġġ pożittiv u bat ġi annullat minn dil-mewġa ta' instabilità u ċertezza li jeżisti li teżisti l-lum fil-swi Ewropej. Jena naħseb li l-Kunsil ta' għada ma jistax eh, ikompli e iżom din il-volatilità l-Gvern Grek kullħat jaf għal meżuri ibsin u xieħut minnom diġa bdew japplikaw spejjeż gbar u sagrifiċċji gbar għal popolazzjoni. Però et e, taw krediti rata ta' interess eh, oli ħafna kif rajna fil-5 ta' marzu għaliex għax hemm spekulaturi fuq is-suq li qegħdin japprofittaw ruħom mill-falliment ta' dan il-pajis. Huma dawn il-spekulaturi li ħalqu eh, il-kondizjonijiet mm, għal-falliment. Illum qed nitkellmu fuq il-Greċja u għadha se nitkellmu fuq pajjiż membru ieħor, il-Kunsill Ewropew jista' jwaqqaf dan kollu, eh, aħna se noħolqu mekkaniżmu Ewropew eh, biex jiproteġġi l-ekonomija Ewropea, l-istabilità ta' zona euro u l-President tal-Kummissjoni Ewropea tkellem fuq il-responsabilità u solidarjetà. U veru li għanna bżon kemm responsabilità u solidarjetà jekk aħna edin neħxu familja, eh, il-familja tal-euro. <coughs> Pero jina ma naħsibx li emħat ħadd li jiddubita illi il-Greċa eh, edha eh, taffaċċa responsabilitajiet tagħha. Però l-problema hija li ma tistax tirsolvi dawn il-problemi waħda, għax is-swi edin jeddu li eh, jiddistruġġu l-ekonomija globali. U, però eh, il greċja għandha bżonn solidarjetà u koerenza, koerenza bl-euro. Grazie. Grazie ħafna. L-Onorevoli Xfab għal minuta u nofs. Signor President, kollegi, Naħseb li tkellimna ħafna dwar il-Greċja sissa għal daqstant xtaqt nħares lejn il-ġejjeni u nħares lejn strateġija 2020 għaliex fih dan l-istrateġija il-Kommissjoni produċi dokument interessanti li suppost provdi l gwida ta' kif l-Unjoni Ewropea għandha titmexxa fil-ġejjeni. Onorevoli membri, onorevoli kollegi, l-anijiet komuni fl-istrateġija 2020 għandhom isiru realtà Waħda mill-problemi prinċipali tal-istrateġija tal-Lisbona kienet illi ma waslitx għal riżultati tangibli. Issa jekk stati membri jżommu mal-miri stabiliti, Ek biss nistaw niksbu suċċess, imma dan mhux ser jaħdem jekk il-Kunsill Ewropew jħares lejh bħala xi korp amministrattiv li jsolvi problemi fl-aħħar minuta. Rridu nħarsu lejn il-rwol ta' mixxejja li jridu jilabu l-istituzzjonijiet. Naħseb nistgħu nreġistraw suċċess biss jekk il-prinċipju ta' solidarjetà ikun fil-qalba l-istrateġija 2020 u li jkun ankrat fl-istess strateġija. Dan ifisser il-istati membri għandhom responsabilità fuq spallejhom u rridu jerfaw din ir-responsabilità anka fis-suq tax-xogħol. Il-budgets huma wkoll relevanti fi dan dan il-kontest u jrid ikonna xi tip ta' impenn vinkolanti sabiex nuru assistenza lejn pajjiżi li jispiċċaw fi problemi ta' din. Għanna bżon tmexxija politika mill-Kummissjoni u li rridu niżguraw u li ma nerġawx nirrepetu l-iżbalji tal-istrateġija tal-Lisbona. Għaliex illum ġa urejna li kooperazzjoni ma rajnijiex fl-Lisbona u għal daqstant il-Kommissjoni fuq dil kwistjoni tista' tiddependi fuq l-appoġġ tal-Parlament. Eh, onorevole Pupakis vuole intervenire? Per la blue card. Per la blue card? Eh, xaħtolla l-blue card? Le, idej li Anzi, skużawni tajt il-President, ma mela allora. allura l-Onorevoli Lopez Aguilar għal minuta u nofs. Gracias, señora Presidenta. Creo que todos somos conscientes. Grazie ħafna, signora President, il-kol nafu li 500 miljon ċittadin qed jisegwu b'attenzjoni kbira il-Konsil Ewropew illi ġej ħaġa mhux tas-soltu. U r raġuni il-għala se jseħdan dan u li se jkonna messaġġ ta' mpensa biex noħorġu mill-kriżi ċittadini qed jistennew bċertu ħerqa il-ħruġ mill-kriżi għandu ikun imsaħħaħ mill-Strateġija 2020 li għanda it-tejjeb is-sitwazzjoni soċjali u ekonomika il-governanza fuq il-livell ekonomika u s-sigurtà u protezzjoni tal-ħaddiema u l-modell soċjali mill-att soċjali. Sabiex ikun hemm iktar ugwaljanza tajjeb ngħidu. Id-dokument dwar l-ugwaljanza forsi nistgħu intejbuh. Hemm bżonn ukoll nirkupraw dak li eh, tkellimna dwaru fil- dwar tibdil fil-klima fil-konferenza ta' Copenhagen u anka li nirrikonoxxu il-fatt li, li Copenhagen fallejna. Aktar importanti minne u li din il-laqa tal-Kunsil għanda ikolla laqta Ewropea li l-Unjoni Monetarja għanda tiġi akkumpanjata minn politika ta' budget illi tilqa għal eh, l-sfidi mill-aspet monetarju. Mux kwestjoni li nsalvaw il-Greċja ma li natu impen Ewropew. U eh, li naħnu ta' sewa għal din laqda monetarja, mux għed nitkelmu fuq il-Greċja biss imma fuqna l-koll. Kienem dewmin fil-bidu fit-twaqif tal-istituzzjoni il-ġodda mandu u kienem dewmin fil-risposti li għandu jgħatu l-Kunsil li ġej grazzi. Iniziamo il catch di A. Grazie ħafna taħt il-proċedura catch di A nibdew għal minuta biss l-kol kellim u nibdew bil eh, lonervoli Castell. Se l'onorevole Castler non c'è. Jekk l Kastler Castler mhux hawn, ngħaddu għall-Onorevoli Kostantin. Anzi, l-Onorevoli Luwan, tajt il-President. Bene. Tajjeb. Diamo la parola. Mela. L-Onorevoli Komostakos illi jidher li qiegħed hawnhekk. Grazie ħafna, Signora President. Huwa veru. F'pajjiżi l-ekonomija ma ma rridx tajjeb kif stennejna u kif xtaqna sa Greċja għandha biċċa xogħol dima u ċittadini taħallsu l-prezz. Imma l-Greċja mhux unika pajjiż bi problemi fl-Ewropa palissa u mhux l-unika pajjiż li kienet involuta b'dawn l-assi tossiċi Il-Greċja mhijiex l-unika pajjiż taħt il-mira tal-ispekulaturi. Il-kwistjoni tal-Greċja hija kwistjoni Ewropea. Il-futur tal- l-Unjoni Ewropea jinsab taħt id-dida, għanna bżon politika ta' tassazzjoni, għanna bżon solidarjetà. L-krizi ġib il-bidla u din il-krizi tista' twassalna l-Ewropa ħjar. Imma, jekk joġobkom, tarsux biss lejn il-Greċja trattab ukoll l-spekulaturi li qed jattakkaw l-euro. Xaġa importanti ħafna qabel il ta' da. Grazie, la parola. Grazie ħafna l-Onorevoli tabagġi għal minuta u nofs. Għal minuta nsi. Grazie ħafna, Signor President. Stat nġbet l-attenzjoni tal-Konsellu Kommissjoni li strategija 2020 għandha numru ta' miri. Imma ma nix ninsew il-fatt illi għanna politika il qed taħdem tajjeb ħafna fil-Kummissjoni pal politika komuni għall-agrikoltura naf li bżonn riformi ma dawn jistaw jkunu ta' assistenza sabiex nilħu l-miri il-insibu f-strategy 2020. Sfortunatament, fil-fat, iż-żewġ politiċi ewlenin ta' l-Unjoni Ewropea sista ma semmewx. Għal daqstant, emżon nirriflettu fuq tfassil mill-ġdid. Jekk nitkellmu dwar armonizzazzjoni legali fis suq intern, dwar infrastruttura u enerġija, sigurtà tal-provvista rridu niżguraw li ninvestu ktar riżorsi fuq dawn il-kwistjonijiet u li nonfu aktar flus ukoll f'dawn l-oqsma rridu niżguraw illi konna dibattitu xira u ukoll norbtu importanza kbira li l-politika ta' koezjoni u nikkonsidraw ukoll id-dimensjoni reġjonali. Grazie. Grazie ħafna. L-Onorevoli Teurer għal minuta. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Signora President, eżis kollegi. Id-dibattitu dwar l-euro u dwar il-Greċja id-domina l-aħħar jiem 40% tal-Ġermaniżi issa jgħidu li l-introduzzjoni tal-euro kienet żball, ċaġa li għandha tħassibna. għaliex l-introduzzjoni tal-euro ma kienieċ eh, eh, triq sens wieħed meta aħna ċedejna il-monita nazjonali u wedna li l-euro tkun b'saħħitha daqs id-Deutschmark u din il-weda għandna nżommuha. Jiena nemmen b'konvinzjoni li għandna bżonn dibattitu Ewropew fuq l-ekonomija bazata fuq is-suq soċjali wkoll fuq il-qafas innifsu m'għandniex noqogħdu nitkellmu fuq Ġermanja li hija inqas kompetittiva ma li l-Europa kollha kemm jisir iktar kompetittiva u nirreġistraw suċċess fuq is-swieq globali. Għal daqstant qed insejjaħ eh, dibattitu dwar il-social market economy fl-Ewropa. Grazzi ħafna. L-onorevoli l-uneċekka l-minuta sa. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina naqbel ma' daw kollha illi qalu illi għandna bżonn integrazzjoni Ewropea aktar b'saħħitha l-aktar għal dak nandu xaqsam l-ekonomiji. Hawnhekk m'għandniex nitkellmu biss dwar dan fiħdan il-kontest tas summit imma anka fil-qafas tal-Kunsilli Ewropej ukoll irdu nħarsu lejn l-effetti negattivi wkoll. Qed nitkellmu dwar difett illi eh, inħoloq meta daħħalna il-munita unika l approċċu kena dak iż-żmien kienu qed żbaljat hemmhekk qed nistabilixxu fond eh, eh, komuni danu li għandna bżonn u rridu wkoll inbaxxu ir-rati ta' interess għall-Greċja. Ħaġa li ma nataċ prominanza fil-qafas ta' dibattitu l-Greċja għandha tieħu inizjattiva istess naqtaw il-budget militari, iktar minn 4% tal-GDP qed jintafaq fuq il-militar sabiex jinxtraw armi koll. Dit-tip ta' mentalità ma' nix bżonna fl-Unjoni Ewropea u għandna neħwa darba dejjem. Grazie ħafna l-Onorevoli Baftin għal-minuta. Uh, thank you. Grazie ħafna, Signor President. Il-punt li xtaqt inressa u li uh, ma stajċ t vvint l-lum, li xkol kellim il-lum t-kellim dwar il-Greċja, il-krizi fil greċja Sur Barroso però fil-bidu qal li laqas edha fuq l-agenda dina li jommej tas-summit. Ħaġa mela ma tetwemminx, il-dinja kollha qed tħares kuljum x'qed jiġri hawnhekk. U l-verità hi li għal boħret oħra nippruvaw nitfgħu taħt it-tapit il-fatt li l-proġett mhux qed jaħdem. Qed eh, wassal għal falliment wara l-ieħor, U l-Germania għattajt li mux kontenti bi situazzjoni imma mandomx ikunu ċittadin tal-Greċja li jiddeċidu ċittadini tal-Greċja għandhom forsi votaw f'referendum u jgħidunna għandhom xikunu fl-euro jew le. Hija l-kawża tagħhom. U tmarrat nisma xi smajt illum. Kulħadd jiġbed il-ħabel ta' pajjiżu, l-Greċja hija l-problema bħalissa. Issa l-problema mill-Greċja ħadd mor fi Spanja, Portugal, Italja, eċetera, eċetera. U hemmhekk jibdew il-problemi kbar il-problema edha għawnu musta titlaq. Emnuni, grazzi. Grazzi ħafna. L-onervoli bronza l-minuta. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President. Il-problemi tal-Greċja u zona euro nix narawom pala eccezzjoni moneta waħda għal reġun eketroġenju fid-dinja hija xi ħaġa li twassal għal problemi. Il-valur tal-moneta għandu jirriflet il kondizjoni tal-istat tal-ekonomija meta l-ekonomija tkun sejra tajjeb il-valur tal-moneta tiżdied ukoll tola wkoll meta l-ekonomija ta' riċessjoni, il-valur tal-moneta ovvjament ibati ukoll. L-istat tal-ekonomija tal-Greċja jfisser li għandna bżonn deprezzament tal-moneta jekk isir dan ikun hemm boom inevitabilment. L-euro mhijiex soluzzjoni għal kriżi ekonomika fl-Ewropa, ma hija l-kawża ta' problema. Difikultà ta' Greċja hija jekk toħroġ mill-euro issa, issib roħa illi il-munita tagħha eh, twassal għal aktar dejn. U għalek, tinsa priġuniera fi żona euro l-Greċja. Dan għandu ta' twissija l-pajizi barra iż żona euro Eh, inaqdu għal-riskju ta'kom, għalix ġala darba tinaqdu ma tistawx toħorġu minna, grazzi. Grazie. Grazie ħafna. L-Onorevoli Flasikova għal-minuta. Dziękuję bardzo pięknie Pani Grazie ħafna, Signora President, Ministru Viċi-President. Għanżom fil-qosor għaliex ġant għal ħafna affarijiet L-opinjoni tiegħi i li s-sitwazzjoni li konna qed nitkellmu dwarha fl-aħħar xhur fil-Greċja mhijiex sitwazzjoni iżolata u jidher illi mixjin lejn idea li għanna bżon approċ ġdid għal patt ta' stabilita u tkabbir. Issa jew ħankomplu ninsistu fuq rispett Attrattat trattat jew inkella se naċċettaw il-fatt illi l pat ta' stabilità għandu jkun aġġustat. Imbagħad irridu nagħmlu dawn l-aġġustamenti b'mod illi jippermettilna illi nżommu tkabbir u stabilità ekonomika mhux biss fiħdan il-pajjiżi ta' żona euro imma wkoll sabiex pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro jingħaqdu huma wkoll fiż-żona mingħajr ma jużaw fond ma jintużaw fondi strutturali f'dal pajjiżi, grazzi. Grazie, la parola. Grazie. L'onorevole Odi għal minuta. Merci, merci Madame la Presidente. Grazie ħafna, Signora President. Xtaqt nagħmel osservazzjoni tu proposti. Ma nafx Eh, għalfej Sir Van Rompuy mux qiegħed hawn. Sir Van Rompuy mistu jkun hawnhekk. Fuq pjan tal-kupru tal-Greċja fi żmien medju nappoġġa dak li għallu kollega qabli forsi l-Unjoni Ewropea kol tagħmel patt ma' Turkija nsolvu l-problema ta' ċipru u nejnu l-GDP fil-Greċja. Għalfej l-Unjoni Ewropea mandiġ impenji finanzjarji sabiex inbaxxu ir-rati ta' interess mira illi fuq għall parlament jaqbel bisħiħ. Il-konti tal-Greċja kienu folot, imma dawn ma kienx, din ma kienx realtà tal-Greċja biss. Hemm bżonn kontabilità l-Unjoni Ewropea kollha kemmi sabiex l-istati membri jirrappreżentaw kontijiet regolari. Grazzi. Eh, eh, mi dispiace, imma hawn għaxar tal-bit oħra taħt il-keġdijaj u għal irridu ninterrompu minnu fiħ sabiex natu il-kelma l-Komissjoni. Jekk joġbok għalek, Komissarju Sefkovic. Thank you very much. Grazzi, Senjura President, l għallet nishtiq najdlek li na kont impressionat ħafna mi solidarieta li ntweriet u għal talbiet tal responsabilità minn bosta kelliema dan huwa propju dak li għandna bżonn f'dan l-istadju għaliex huwa ċar ħafna li problema Ewropea għandha bżonn uh, soluzzjoni Ewropea. Xi kultant naħseb jekk aħna tal-imniġ bizzejet u xtib ta' konsegwenzi eh, l-azzjonijiet tagħna ser ikollhom mekk aħna ma nsegwux is-soluzzjonijiet Ewropej għal problemi Ewropej. Aħna rritu nittrattaw din il-kwistjoni b'mod kollettiv. Aħna maħniġ biss grupp ta' pajjiżi daħna aħna familja. U meta waħda mill wieħed mill-membri tal-familja tagħna jkollu problema aħna rridu ngħinu. il kummissjoni qed tipproponi strument għal assistenza koordinata għal Greċja li tkun kompatibbli bisħieħ mal-liġi Ewropea. Jiena ċert li din hija possibbli Jien nixtieq nappoġġa lil kulħadd nirringrazzja lil kulħadd għall appoġġ tal-istrateġija tal-2020. Ma nistax insemmi biżejjed kemm qegħdin jistennew iċ-ċittadini eh, it-tmexxija tagħna kif qed u l-istennija li għandhom għal prestazzjoni tagħna u kif ser immexxuha maħna iktar tard wara l-kriżi u kif aħna ser nfasslu strateġiji fuq medda medja ta' żmien flimkien pereżempju mal-imsieħba tagħna l-Indja Ċina, eċetera. Naħseb li wasal iż-żmien li tittieħed deċiżjoni. Jiena kont nisma' sew għal talbiet ta' governanza aħjar għal monitorat sorveljanza ekonomika li għanna bżon namlu iktar fl inforzar tal-pat ta' kabir stabilità u dan huwa fil-fatt dak li għanda f'maħal kummissjoni u dan ser ikunu preċiżament il-proposti li ser nippreżentawkom dal-waqt. Jena nixtieq nirringrazzjakom il-koll li apprezzajtu il-kummissjoni fuq eh, għanijiet konkreti għal konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' għada. Importanti li konna strategija fuq mm, żmien medju, però li u wkoll indikaturi ċara ta' ċari ta' flima direzzjoni sejrin, xinu ma l-anijiet tagħna u l-Kunsilli jaċċetta dawn l-anijiet konkreti wara il-deliberazzjoni ta' għada. Aħna għandna bżonn iktar impjiegi, iktar bilanċ bejn istessi edukazzjoni aħjar u ċar ħafna li rridu nizvilupaw iktar fi riċerka u żvilupp u wkoll ċar li għandna bżonn niġġieldu il-faqar. Għaldaqstant, il-Kummissjoni qiegħda tinsisti fuq is-solidarjetà, fuq ir-responsabilità u wkoll fuq strateġija konkreta għall-Ewropa u għal ċittadini Ewropej nixtieq ngħid li ħna qed nispera ħafna li l-ispirtu pozittif li kien hawnhekk għal solidarjetà u responsabilità ikun ukoll prezenti waqt id-deliberazzjonijiet tal-mexxejja tagħna għada. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi, Kummissarju. U issa fisem il-Kunsill is-Sur Lopez Garrido. Ikjoġbak. Grazzi, Sinjura President. Naħseb li dan kien dibattitu importanti ħafna. Dan kien dibattitu fuq kwistjoni li edha fil-qalba tal-interessi Ewropej. Situazzjoni fil-Greċja. Iżda ukoll fl-Ewropa kollha jissur sur Audi jiena qed nirrappreżenta il-President tal-Kunsill hawnhekk u fir-rigward tal-Greċja Din hija kwistjoni li diġà referejna liha. F'dan ir-rigward il-Presidenza tal-Kunsill għandha ideat ċari. L-Ewropa hija proċess ta' integrazzjoni ta' ekonomiji differenti, aħna għandna ekonomiji integrati. Għal-istant l-Ewropa hija bbażata fuq solidarjetà. Punt ieħor, l-Ewropa tfisser stabilità ekonomika u finanzjarja dawn huma l-karatteristiċi tal-Ewropa li huma involuti kollha biex nittrattaw din il-kriżi tal-Greċja. U allura dawn it-tlet modi ta' kif naraw l-Ewropa qegħdin inżommuhom f'moħħna, qegħdin u ser ikunu fi statement tal-Kunsell Informali fil-11 ta' frar li sar fil-11 ta' frar. Dan kien wieħed mill-iktar kumment importanti, dikjarazzjonijiet importanti li ħareġ mill-Kunsill għal xifakat fuq il-Kristjani tal-Greċja fir-rigward ta' solidarieta u pen eh, sħieħ fir-rigward tal-istabilità eh, ta' żona Ewro. Komittiet ruħa li wkoll eh, meta jkun hemm bżonn iżżomm din l-istabilità. Jiena naf li l-Kunsill Ewropew din il-ġimgħa ser ikompli saħħa dik is-solidarjetà. Il-Kunsill Ewropew ser jassigura din l-istabilità u ser jibgħat messaġġ ċar politiku fl-Ewropa ser issaħħa l-ekonomija il-munita tagħna u dan ukoll ser ikun messaġġ li ser isaħħa s-solidarjetà għaliex dak huwa li qegħdin jitolbu ċ-ċittadini. Ovvjament xi euro qed jisperaw li ser ikun hemm falliment fil-Kunsill però nista' nassikurakom li mhux ser ikun hemm l-ebda falliment. Aħna ser ikkonna impenn politiku lejn is-solidarjetà fl-Unjoni Ewropea u fiħdan iż-żona Ewro. kol, aħna għandna nħarsu l-qoddim lejn medda twal ta' żmien biex naraw kif nistgħu nsibu mod koordinat biex nħorġu minn din il-kriżi. Irridu zomof maħna li qatt ta' stimulus fiskali ser ikun meħtieġ sakemm l-ekonomija tirkupri u rridu nanalizzaw ukoll għanijiet fuq medda it-twal ta' żmien. Koezjoni ekonomiko territorjali, koezjoni soċjali, koezjoni tal-fondi, Hawnhekk ser ikonna bżonn tip ta' supervizjoni differenti, irridu l lil mill strategija tal-Lisbona. Ovvjament it-tmexxija tal kusel Ewropew kienet nieqsa mill-istrateġija tal-Lisbona. Il-koordinazzjoni ta' politiċi Ewropej ma kinux parti mill-istrateġija tal-Lisbona. il rwol tal-Kummissjoni fis-simplifikar ta' kwistjonijiet u l-monitoraġġ ta' xi qed jiġri titlob li dawn l-anijiet jintlaħqu din hija xi ħaġa li ma kienieċ prezenti fl-istrateġija tal-Lisbona. Ukoll il-viżjoni dwar il kwistjonijiet eh, eh, il-fondi strutturali. Nixtieq nirreferi għal dak li qal sur Garcia Margaja wkoll. Huwa kien l-unika wieħed li direttament indirizza l-Presidenza Spanjola u kritika il-mod ta' kif konet nitirtaw kustjonijiet Ewropej. Jiena nixtieq ngħidu l-Presidenza Spanjola tal-Unjoni Ewropea fil-Kunsill qed taħdem koordinazzjoni mill-qrib ma' kwistjoni tal-komunità bil-metodu tal-komunità fl-imkien ma' Sur Van Rompuy, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew. Qegħdin naħdmu mill-qrib ħafna biex inkunu nistgħu nilħu l-anijiet tagħna. Il-kummenti tiegħek kellhom ħafna tħassib ekonomiku. Jekk il-Kunsill Ewropew jikseb deċiżjoni, jilħaq deċiżjoni fejn l-Ewropa turi l-istabilità tagħna, dak ma tkunx ħaġa tajba. Aħna nkun qegħdin nassiguraw li kun hemm dan id-dibattitu dan din it-tmiem il-ġimgħa. Aħna irċivejna appoġġ mill-istati membri u koll l-lum mar nafsinar, l-istess japplika l-governanza. Ma taħsibx li aħna qed provdu tmexxija l-Unjoni Ewropea meta għandna negozjati għaddejjin flimkien ma' din il-Kamra fuq il-pakkett ta' supervizjoni nistaqsik sur Garzija Margaja biex taħdem flimkien mal-Presidenza tagħna biex kemm jista' jkun malajr nkunu nistgħu nilħu ftehim bejn il-Kunsill li diġà adatta dispozizjoni il parlament Direttiva tal-hedge funds hija xi ħaġa li rridu nadduha waqt il-Presidenza Spanjola u rridu ftehim wiesa possibbli dwar dan. Nixtieq ngħid ukoll li aħna qegħdin naħdmu flimkien mal-Kummissjoni biex nassiguraw li l-proposta fuq il-koordinazzjoni ta' politika e- ekonomika tkun tista' timxi fuq artiklu 136 ta' trattat. Aħna qed nagħlaqgħu ukoll metodu koordinat ta' kif imorru lil hinn minn kwistjonijiet ta' dan it-tip Ovvjament fir rigward tal-kriżi, protezzjoni su ċerti setturi tas-soċjetà kien inevitabbli li se jinħolqu dawn il-problemi. Però ta' trattat tal-Lisbon aħna rrid naħdmu l-kol flimkien biex inkunu nistgħu mmorru lura l-parametri tat trattat aħna qed nużaw il-metodu tal-komunità biex nagħmlu dan u dan din hija tmexxija tal-Unjoni Ewropea. il laqgħa tal-Kunsill ser turi solidarjetà dan timim il-ġimgħa mal-Greċja u mal-Gvern Grek. Grazzi, Ministru. Le, Sur Garcia Margaja, ma tistax turi l-blue card biex titkellem bħalissa. Dinja proċedura riservata meta membri oħrajn tal-din il-Kamra jkun qegħdin jitkellmu biss. Debattitu għamalu